Dear participants, uh, could you please find... Eżis parteċipanti jek ġabkom sibu postkom, ħalli nkunu nistaw nibdew. Din is-sessjoni ta' smieħ illum skont iċ-ċelebrazzjonijiet ta' l-Ġurnata Internazzjonali tan-Nies 2014. Il-ġida kontra violenza tan-nisa kontra n-nisa sfida l-kulħadd Dan huwa suġġett importanti ħafna u l-kumitat tiegħi hija l-Kumitat ta' Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-sessi tat dan is-suġġett priorità kbira għandna dal-aħħar ħames snin issa niddiskutu dan is-suġġett u nistennew bil-ħerqa issa li nis li kun hemm azzjoni tajba fuq ukoll anke minħa tal-Kummissjoni. Importanti ħafna lina li qegħdin hawnhekk illum fostna qabel xejn nixtieq nilqa' l-Parlamenti Nazzjonali kollha. Tassew kuntenti li għandna tant eh, membri parlamentari prezenti l-lum u nati meħba u koll l-MEPs, membri tal-Parlament Ewropew. Nil-għaw koll fosna il-panelist, il-kellima li għanna tal-ewel it tin u it-tiras panel kif ukoll il-parteċipanti l-oħrajn kollha li ħedin hawnhekk tieħdu sem f'din il-laqgħa sas-sitta u nofs tal-lejla. Waħda mir-raġunijiet ewlenin għalfejn aħna qegħdin nagħtu priorità għal ġrida kontra l-vjolenza fuq in-nisa din għal-Jum Internazzjonali tan-Nisa wa propju għaliex il-ġimgħa li għaddiet aħna adottajna rapport fil-plenarja ta' Strasburgu fejn aħna tlabna lill-Kummissjoni sabiex tressa strateġija komprensiva f'dak għandu xaqsa ma liġi komprensiva ġida kontra il-violenza fuq in-nisa. Ħna dina hija xi ħaġa li semmejnija qabel ukoll għandna rapport mitla s-sinilu ilu fejn għadna propju l-istess ħaġa u ħdimna ħafna provajna sakemm niksbu dawn ir-riżultati imma ma kienx irnexxinna qabel u kif forsi tafu dan il-Parlament ma jistax jagħmel il-proposti leġislattivi propju tiegħu hija kummissjoni biss li tista' toħroġ bi proposti ġodda u għalhekk aħna qegħdin nitolbu li jkun hemm liġi komprensiva li tkopri t-tipi ta' violenza kollha li jeżistu kontra n-nisa u mhux biss ċertu tipi ta' reati ta' violenza. Jina dal-għadu stess għamilt metafora illi il-violenza kontra n-nisa isa jisa puzzle eh, għandek parti li hija il-harassment sessuali kontra n-nisa, parti oħra hija l-mutilazzjoni ġenitali, ma tistax inti biss tażel u tislet il-biċċa minna u biċċa minn hemm, ma tarax l-istampa kollha, nkella inti trid tara l-istampa kollha kemmi biex tassew ikollok idea ta' x'inhi din il-vjolenza fuq in-nisa. Dik introduzzjoni qasira minn naħa tiegħi miex ħan itkellem fit tula xilħina il-ħin dispożizzjoni tagħna limitat. Infakkarkom illi għandkom interpretazzjoni fil-lingwi kollha. U kemm issibu il-kanal it-tajjeb. Il-Malti ħireġ mill-istazzjon 17. Tistgħu taraw fuq il-kabini l-isem tal-lingwa u n-numru. Jekk tixtiequ. Sfortunatament il-President tal-Parlament ma jistax ikun fosna l-lum Mr. Martin Schulz ta' sew li ma jistax jattendi. Imma tant hija l-qalbu din il-kwistjoni, tant ħoss li hija importanti illi ħajat il-messaġġ tiegħu permezz ta' video li ħanurulkom dalwaqt. waqt Imbagħad wara ħanurulkom ukoll video qasir sabiex nintroduċu s-suġġett. Iżda l-ewwel ħataraw lil Martin Schulz ikellimkom permezz tal-video. Dear colleagues from National Parliament. Eżis kollega mill-Parlamenti Nazzjonali Parlament Ewropew, eżis mistidna sinjuri, u ta' pjaċi kbira li għal nilqakom għal-Parlament Ewropew għal din il-laqa għal-prevenzjoni tal-violenza fuq in-nisa bħal kull sena fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali tan-Nisa u tajjeb li nintensifikaw il-kooperazzjoni tagħna u id-dispjaċini l-vjolenza kontra n-nisa, inklużi violenza domestika, għadha fatt li nsibbuħ fid-dinja kullim kien, inkluż fl-Unjoni Ewropea. Dana ma jaf blebda ostakli soċjali, kulturali jew u huwa tal wax inaċċettabbli u sfida soċjetà tagħna kollha kemm aħna rridu naraw x'inhu ma l-esperjenzi tal-istati membri differenti fil-prevenzjoni ta' din il-vjolenza u naraw ukoll li ma approċċ qegħdin jaħdmu l-aħjar mod għaliex biex ikollna politika tajba nabżon ta' dejta affidabli, komparabli u koll bejn 28 stati membri e kif ġew ġiet publikata mill-Aġenzija ta' Drittijiet tal-Fundamentali llum aħna fil-Parlament Ewropew diġà tajna ordni ta' protezzjoni Ewropea fuq il-liġijiet ta' drittijiet tal-vittmi dawn huma affarijiet importanti ma tbaqa' ħafna xi jsiru għalhekk aħna issa qegħdin nużaw id dritta għall inizjattiva leġislattiva tagħna biex nitolbu li jkun hemm azzjoni iktar strateġika fuq livell Ewropej. Ejja ninaqdu flimkien l-Istati Membri istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, entitajiet internazzjonali u soċjetà ċivili sabiex niddefendu dritt tan-nisa kollha li jiġu rispettati għall-integrità tagħhom. Sinjuri, dispjaċini u niskuża ruħi li ma stax inkun magħkom hemmhekk preżenti fis-sala imma nawguralkom ehm, ħidma produttiva. Thank you very much for that. Eh, Grazzi ħafna. U naddu issa għal video qasir li mis. sabiex nintroduċu dan is-suġġett. you very much and that is Grazzi ħafna u fil-fatt dan u dak li qegħdin nitkellmu fuq lum rridu nġildu din dan ir-reat tant ikraħ kontradittijiet fundamentali. U fil-fatt qabel ma nintroduċi l-ewwel panel tagħna, l-ewwel kelliema tagħna permettuli xie xi kummenti amministrattivi tadjanti forsi iżda importanti biex naħdmu tajjeb fl-imkien hawnhekk eżis parlamentari. Hemm formulan ta' reġistrazzjoni jekk tixtiequ titkellmu din nsibuha qudiemkom u mbagħad l-uxxira ikunu jistgħu jiġbruha. Id-dibattitu tagħna ħajkun maqsum fi tnejn. L-ewwel parti ħajkun iffokat fuq l-esperjenzi u l-leġiżlazzjoni fuq livell nazzjonali u reġjonali u t-tieni parti ħatiffoka fuq possibiltajiet ta' azzjoni strateġika fuq livell Ewropew. Intom tistaw tidu tażlu intom jekk tixtiequ titkellmu tażlu f'liema parti tidu titkellmu, imma jekk tixtiequ titkellmu tridu timlew dik il-formola. U l-speaking card relevanti ovvjament tistaw tirreġistraw għaż-żewġ eh, taqsimiet ta' diskussjoni jekk tridu. Issa, il-ħin, issa iftħu sew il-ħin tal-intervent huwa limitat tal 3 minuti u mhux għax jiena xi kattif u ma rridx inħallikom titkellmu tagħmlu kummenti tajbin tagħkom, imma jridu nillimitaw il-ħin għall-interventi għax aħna nixtiequ li kulħadd ikollu l-opportunità li jitkellem. Is-sena li għaddiet kont hawn jiena u kont daqsxejn iktar lax kukol kellna l-ħin suppost imma tu iva b'daqsek jiena qalbi tajba. U ħallejt il-ħafna nies jitkellmu 5 minuti, 6 minuti. U xġara, riżultat kien li ħafna nies ma kellhomx iċ-ċans li jitkellmu. Mbagħad irabjaw miegħi huma u nifhimhom. Iġifieri d-darba mhux ħanamel l-istess bal ħanżom ma' 3 minuti, meta ngħid 3 minuti ġifieri 3 minuti jekk ikun hemm parteċipanti oħrajn li mhumiex MPs u MPs li jixtiequ jitkellmu, nippermettulkom tagħmlu dan jekk ikollna il-ħin. Imma f'dak il-każ għandkom biss minuta waħda, minuta waħda. Mela nittama illi tistgħu tifmu għalfejn qed inkun daqshekk strett imma propju għax nishti li kemm jista' jkun nies ikollhom l-opportunità li jgħidu xi ħaġa. U meta jasal il-ħin ħantabtab il-mikrofon. Ma nafx għandix. Insomma, ħanurukom, ħanurikom b'xi mod illi jkun għaddilkom il-ħin. U jekk joġobkom allura zommu ma' dan il-ħin ta' 3 minuti u l-istess ħaġa tot tal-panelists ukoll. kollha eh? intom u kol tidu zommu mal-ħin u għall-istess raġuni intom u kol tidu tirrispettaw il-ħin ta'kom sabiex tagħtu ċans li jistaqsukom il-mistoqsijiet u jiena ħankuni jibes ma'kom u kol. Ħanaddilkom karta u ngħidilkom baqalkom żewġ minuti. Forsi tħossu li għadkom baqalkom xi tajdu ma mbagħad u talqu tikkonkludu. Mela dik kienet il-parti tadjanti tal-introduzzjoni. U qabel ma naddi għal panel nixtieq nirringrazzja l-Parlamenti Nazzjonali għal kontribuzzjonijiet bil-miktub kollha li battulna wkoll li battu l membri tal-Kumitat ta' Drittijiet ta' midam u l-Igwaljanza bejn sessi aħna grati ħafna ta' dan. U issa ħanibdew allura bl-ewwel panel, esperjenzi u leġiżlazzjoni fuq livell nazzjonali reġjonali. U għandna l-ewwel kelliema Blanca Hernandez Oliver, il-delegata bil-Gvern Spanjol tal-vjolenza eh, fuq is-sessi, nħabba s-sessi minn Spanja. Kjoġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Għan of sinar it-tajjeb l-autoritajiet, l-MPs, MPs, s-senjuri, specialment l-delegazzjoni spanjola, grazzi tal-istadintuni biex nġi għawnek nitkellem fissem. Spanja u nejdilkom li rakkontalkom ftit l-esperienza tal-pajis tagħna ix-xogħol li għadin nagħmlu sabiex inwafqu l-vjolenza kontra n-nisa. Aħna nagħmlu dak kollu illi hemm bżonn, dak kollu illi nistgħu illi u da kollu li jipprovdu l-istrumenti internazzjonali diskriminazzjoni, inqas ugwaljanza u l-fatt li n-nisa ma jitqisux daqt l-irġiel kultant. In-nisa l-esperjenza Spanjol n niddiskrivuha bil-kelma maturità u b'din il-kelma maturità aħna irridu ngħidu xi ħaġa illi għadu l-bot, xi ħaġa li għadna malħaqniex aħna għamilna linja ta', linja ta politiċ importanti ħafna u li qegħdin jagħtu l-frott, imma mill-banda l-oħra rridu nirrikonoxxu l-fatt ukoll li għatem ħafna sfidi illi għadhom qoddimna u li għad irridu nelbuhom u għalhekk il-maturità għam bżonn li Tiġa issa għanna dawn il din il-politika, tiġa minna ħafna affarijiet u li bil-mod il-mod iktar u iktar jgħatu l-frott. U għad għanna naħdmu. L-għanet jina nishtiq nejdilkom ftit illi aħna sodi impenjati fil-pajis tagħna u naraw mis-smin 80 bl-ewwel riformi tal-kodiċi penali bdejna naħdmu f'dan ir-rigward fil-snin design u mbagħad kellna problemi kbar illi per eżempju kollok mara illi kienet fuq marret fuq it-televizzjoni illi qalet illi ir-raġel tagħha qed jabbuża minna u ftit ġranet wara qatluha fit-triq. U dinha kienet ħaġa vera tal-waħx illi kex kxitna u kellna aħna allura namlu xaħġa, namlu xaħġa politika. U għalek, il-pajis tannu għampenjat ħafna biex jiġilet kontra l-violenza fuq in-nisa u nixtieq Nerġa' nsemmi ħaġa importanti ħafna li anke smajna dwar dalodu. F'Ispanja l-politika biex tiġġieled kontra l-vjolenza fuq in-nisa għas sempliċi raġuni li huma nisa saret politika tal-istat, kwistjoni tal-istat, il-liġijiet jiġu approvati minn unanimità, rizoluzzjoni parlamentari jiġu approvati minn unanimità. L-aħħar pjan tal-gvern kellu konsensus importanti fis-settur l-assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet tan-nisa u dawn huma dejjem prezenti dejjem hemmhekk għax kienu huma li bdew dan il-moviment snin ilu. U għalhekk l-ewwel net naħseb l-ewwel riżultat propju li rajna f'pajjiżna huwa il-fatt illi dina il-kwistjoni hija meqjusa bħala kwistjoni tal-istat. Kull hemm dana din il-kuxjenza li hija kwistjoni importanti hawnhekk qed nurikom xi pubblikazzjonijiet li fi Spanja joħorġu kull xahar jew kull sena propju fuq il-violenza illi ibatu n-nisa propju għas-sempliċi raġuni għas-sempliċi fatt li huma nisa issa. Fi Spanja eh, l-istatistika toħroġ ma ma noħon uwiex ma ijiex sikta. U din id-dejta turina tlet affarijiet. L-ewwel net tejna biex inkunu nafu id-daqs tal-problema, t-tieni net kif kien qed jgħid il-Presidenza biex inkunu nistgħu norjentaw il-politika pubblika u t-tielet net sabiex namlu kampanja minn għajmu kuxjenza u nalmu l-nies Dawk in-nies illi ma jemnux li dawn huma affarijiet li tassew isaħħu kull ma jridu jagħmlu huma jaqraw din id-dejta, jaraw l istħarriċ jaraw il- manwali u kodba tal statistika li nippubblikaw aħna misnit tmemmin kif għettilkom Spanja bdiet taħdem fuq qafas leġislattiv wiesa u għanna u kol sistema publika ta' għajnuna u prevenzjoni. Fis-snin 80 kellna riforma tal-kodiċi penali wara fis-snin Fis-sena 2000 rajna wkoll testi legali fundamentali liġi illi tirregola l-ordni ta' protezzjoni tal-2003 li ma tappermettix li huwa mara illi kolla titlaq minn dara imma skont is-seta ġudizzjarja tajt illi fi żmien 48 sija ikun hemm miżuri ċivili, penali u soċjali illi jippermettu lil mara u jħarsu l mara u l-tfal tagħha. U kellna wkoll liġi illi hija liġi pionira fil-qasam tal-protezzjoni tal-mara kontra il-vjolenza tal-ġeneru. Hija regola orizzontali u uh, teffettwa l-ambiti kollha fejn wieħed jista' jaġixxi fil-qasam tal-edukazzjoni, fil-qasam tas-saħħa, fil-qasam tal-komunikazzjoni. Riċentement fis-sena 2013 adottajna liġi oħra illi tippermetti għajnuna legali gratwita sabiex kull mara illi tiġi abbużata jkun tista' tgawdu mill protezzjoni tal-liġi u bħalissa għaddejja wkoll riforma penali sabiex ikollna u koll nikkonsidraw u koll dawn il-forum ġodda ta' violenza kontra n-nisa bluzu ta' teknoloġija l-ġdida kif konna għad nejdu dal ordu stess. Mbagħad permetti li u ukoll li hemm ukoll l-eżistenza ta' rizorsi importanti. il numru 017 tat-telefon li ilu 15-il sena issa illi dak li kun jista' ċemper 24 sija u kull jum jekk ikun hemm bżonn il-telefoni eh, biex eh, eh, tjom il-vitmi ikun hemm ukoll il-kwoti tal-sigurtà soċjali sabiex nagħtu inċentiv għal dawk in-nisa illi batew violenza kontrihom. Djar apposta tal-kent fejn dawn in-nisa jkunu jistgħu imorru. U eh, anki fl-aħħar pjan tal-gvern għall eradikazzjoni tal vjolenza kontra n-nisa illi aħna bġibna hawnhekk għanna 1558 eh, ewri dedikati għal dan il-qasam. U Għanna u koll entitajiet speċifiċi tal-gvern għal protezzjoni tal-ġeneru li jihduħsib dawn is-sitwazzjonijiet. Għanna u koll osservatorju nazzjonali fejn hemm preżenti wkoll il-laqdiet tan-nisa u l-assoċjazzjonijiet l-aktar importanti u relevanti l-assoċjazzjonijiet lokali u seta ġudizzjarja wkoll illi ikunu qegħdin jaħdmu permezz dana dan l-osservatorju speċifiku. Imbagħad ħaġa oħra importantissima għal Spanja. Kull darba naraw illi il-pubbliku, il-kuxjenza soċjali tifhem li dina mhix sempliċi kwistjoni tan-nisa u li huma biss in-nisa u n-nisa li huma f'karigi pubbliċi illi iridu jiġġieldu għaweħedhom din il-ġlieda u għalhekk Spanja Eda dejjem tinvolvi iżjed il-bqija tas-soċjetà permezz kif tilkom ta' l-industrija, l-iskejjel, trade unions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 Hawnhekk tistaw taraw ukoll xi ritratti tal-dinja tal-isport, tal dinja tal-kultura kif huma voluti. U l-aħħar kampanja illi ġiet imnedija fi Spanja hija il-kampanja li tajt hemm ħruġ, hemm soluzzjoni li bdewa propju n-nisa li kienu vittmi tal-vjolenza tal-ġeneru u qegħdin jgħidulna illi iva li permezza din il-vjolenza il tal-vjolenza hemm ukoll il-possibilità ta' iva, hemm il-possibilità illi joħorġu minna għaliex il-fuq minn 60% tan-nisa irnexxilhom jelbu dak il-passat ikraħ illi kellhom jgħaddu minnu u għalhekk id-dinja għanda din it-tama illi iva possibli nibnu d dunja ġdida l dawk in-nisa, ħajja ġdida l dawk in-nisa li għaddew minn daw l-esperjenzi. U rridu nirrikonoxxu il-forum differenti ta' violenza kontra n-nisa u nibqaw nalmu inħarġu lil kull persuna illi fil-professjoni tagħhom jitrattaw ma' daw in-nisa u jkunu huma jistaw jagħtu jagħmlu distinzjoni ta' dak li huwa tassew violenza kontra l-ġeneru. Nikkonkludi sur President billi nerġa' ngħidilkom iva hemm tama u hemm bżonn inkomplu niġġieldu u mhux niġġieldu biss imma nibnu soċjetà illi hija ħilsa mill-vjolenza kontra n-nisa. Grazzi. Thank you so much for Grazzi ħafna tal-li samt maħna l-esperienza tijak sa' kif għadin titrattaw din il-kwistjoni fi Spanja. Grazzi ħafna. Issa naddu għal-kellima li mis Signora Maria Ines Gomez Rodriguez Fontinja, soċjologa, direttur ta' Oninju fil-Portugal. Għandek 10 minuti massimum. Botard. Il-wara nofsna jep, senjori. Nishtiq nibda billi nejdilkom li l-ħat kost nisma l-kollega Spanjola tgħid li aħna rridu nibnu soċjetà bla violenza. Bla violenza fuq in-nisa. Propju laqtet il-musmar fuq rasu. Jina nemmen illi aħna rridu nitkellmu dwar iva li nibnu soċjetà bla violenza kontra n-nisa u jiena se naqsam magħkom l-esperjenza tiegħi ta' 40 sena ta' ħidma issa mażaza u nisa illi ġew prostituiti. Dawn in-nisa fetħu qalbhom miegħi u għaluli x'kienu l-problemi tagħhom, kif ħassewhom, x'kienu x'kien il-ħolm tagħhom. Il-ħajja tagħhom kollha kemm hi. Jiena ħdimt fl u ninja għal aktar minn 30 sena issa sa mill-1975 u aħna għaddejna minn bidliet ta' taħt fuq minħabba il revoluzzjoni tal-25 ta' april illi mill-1964 ila taffetwa l-ħajja tagħna l-iskjavi il-libertà illi għandha tintreba iżda kien hemm realtà illi rajniha fl-istess waqt illi ma konniex nafu biha. Kien hemm min kien qed jgħix fil-marġni tas-soċjetà, tfajliet, illi provaw jisibu alternativa sabiex joħorġu mis situazzjoni tagħhom. Huma spiss ġew trattati ħażin u dan ġara fit-tfulija tagħhom. Ġisimhom ġi disprezzat u ma kienu soġġetti għal violenza. Hemm distak kien hemm distak kbir bejn id-dinja psikoloġika u d-dinja fiżika li kienu jgħixu fiha. Kienu jgħidu iva ġismi ser jiġi stuprat fil-kamra ta' sodda tiegħek imma ruħi ser tibqa' ħielsa. Dawn il-persuni poġġew f'burdelli u ma setawx jikbru u jizviluppaw. Uħut minnom anke kontemplaw illi neħu ħajjithom bidejhom. Jidher li għaddew is-snin imma tanna l-istess problemi. Dawn il tfajliet kienu jgħidu jiena minix nejx, imma jiena qed niprofa inkampa, nisopravivi. U ma staqsew, ma jiena ta' bilħaq jistħoq li U Huma kienu jgħixu fuq xifer disperament. Kienu jitpoġġew fuq lukandi tal-lussu, eh, burdelli, pubs għal dan il-an u maraw li l-ħbib tagħhom. Illi jitpoġġew f'kamra u jiġu mikrija biex ngħidu hekk għal klient. Kienet xi ħaġa li neħħitilhom id-dinjità tagħhom. Raw żgħażagħ illi rridu jkomplu ikamparu, rridu jkomplu jgħixu u fl-istess ħin bitmuħ nieżel minn għajnejhom. Kwistjoni ta' provista u domanda mara illi qed biħli l annifisa bħalli kieku kienet xi li wieħed jista' jixtriha. Spiss ikun hemm xi ħadd ieħor involut, persuna pal pimp li tmexxi l-burdelli li tħaddem lil dawn il-prostituti. Il-klient iħallas u l-klient kien iħossu tajjeb ma kienx iħoss ħtija li ikun ħallas. Dawn it-tfajliet ħassuhom bħala oġġetti fidejn l-irġiel sabiex huma jissodisfaw il-fantażiji tagħhom, ix-xewqat tagħhom. Bħal xi ħaġa prodott illi tista' terġa' tirriċiklaħ. Dan rajni fis-seturi kollha ta' soċjetà fit-toroq, fl-lukandi, tal-lussu. Iżda, fil-verità, dak li jkun jistennik illi ġipruħek palli kiku ma ġara xejn, din kienet tidher bħala parti mill-status soċjali tagħhom u suppost kellhom ġibu ruhom mod kieku mar meta kienu jmorru jmorru f'lukanda tal-ussu kienu mistennija li jġibu ruhom bħalli kieku kienu xi nisa mimli għal-ussu. ġew trattati bħal pupazzi u kienu jihdu għom minnaħa l-oħra. Dan kollu kien parti integrali minn dan il-kapitalizmu ta' provvista u domanda il-sistema soċjali dominanti dak iż-żmien. U huma kienu jaraw illi ma setawx jiġġieldu dan il-ħażen għaliex il-flus biss kienu joddu. Il-WHO qalu l sesswalità hija xi ħaġa li għandha tiġi espressa għall-imħabba tagħna delikatezza. Iżda dawn il-persuni kienu jiġu trattati bħala prodotti. dan kollu jista' jkollu effett fuq saħħa bażika tal-persuni, sesswalità. Wieħed għandu jgħixha b'mod responsabbli għabbażi tal-ugwaljanza u l-prostituzzjoni dawn l-atti intimi kollha kemm huma jitnaqsilhom il-valur u l-valur ikun wieħed, valur uniku dak tas-suq. Is-sesswalità illi wieħed jgħixha bħala provista u domanda. Dawn il-persuni ħassew illi il-ġisem tagħhom kien imur fil-kamra tas sodda imma ruhom kienet tibqa' waħda ħielsa libera. U ħafna mill-persuni kienu jħossuhom jistħu u jpoġġu f'dubju il-fatt jekk kienux persuni jew le dawn kienu ħut mill-femiet li ġew espressi. Il-bidli, l-affarijiet imbidlu, kolli ngħid li imbidli, imbidlu. Mhux kulħadd qed jiġi trattat b'dan il-mod tant ħażin. Iżda hemm klikek, klikek illi jitraffikaw in-nisa. U li jistgħu jagħmlu ħafna pressjoni u azzjonijiet ta' pressjoni fuq dak li jkun. Jena ma nafx jekk it-trojka tistax tiġi fil-pajis tiegħi u tgħinhom lil dawn il-persuni. Iżda l-prostituzzjoni għadha għaddejja u jekk ma nagħmlu xejn il-prostituzzjoni ser tiżdied. Qed nara li l-Ewropa hija dominata minn grupp gruppi finanzjarja u lenin u n-nisa vulnerabli għadhom qed jinqabdu din in-nassa tal-prostituzzjoni. Nixtieq intemm l interventi tiegħi billi ngħid xi ħaġa li nemmen li għamilna. In-nisa għaddejjin minn perjodu ta' bidla. Iżda aħna rridu nwaqfu sitwazzjoni fejn il-ġisem tagħna ma jkunx proprjetà tagħna imma jiġi trattat bħala prodott bħala ħaġa li tista' tinxtara. Aħna rridu nwaqfu dan kif ukoll ix-xewqa tal-klijenti. Grazzi, grazzi tassew, grazzi tal-li tajtna dan id-diskors li għanqalna u l-rabta bejn il-violenza u n-nisa fil-prostituzzjoni. Jisni kont qed nisma il-poezija meta kont qed titkellem inti. Grazzi tal-li ġejt fosna, grazzi tas-sew. Uh, panelist, that is uh, Mrs. Doris Lomoro. Issa naddu għall-aħħar kellima, Signor Doris Lomoro, membru tal-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali tas-Senat Taljan, għandek għaxar minuti. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja l-President tal-Kummissjoni tal-Kumitat ta' Drittijiet tal-Mara u l-Ugwaljanza fost istess tal-Parlament Ewropew u l-deputati għaliex dedikaw din il-laqgħa tal-parlamentari għas suġġett tal-prevenzjoni ġlida kontra l-vjolenza fuq in-nisa u ta' permess l-Parlament Taljan illi jitkellem dwar dan il-suġġett tant importanti. Nixtieq nsellem il kollegju kollha tal-Parlamenti Nazzjonali illi dalodu kont fil-prezenza tagħhom ukoll fil-konferenza illi kellna hawnhekk fi Brussell. 25 ta' Novembru li għadda aħna fakkarna l-Jum Internazzjonali għal ġlieda kontra l-vjolenza għabbażi ta' stess, imma dak iż-żmien fl-Italja mizzi ta' xandir tkellmu dwar l-iskala kbira fit-territorju tagħna ta' dan il-fenomenu fenomenu ikra. Mhix qed nitkellem biss dwar il-fenomenu tal-vjolenza fost l-sessi imma anke l til tan-nisa. Inqatlu fl-Italja 120 persuna, 130 fl-2013. Fil-pajis tagħna mhux previsti li jkun hemm statistika obbligatorja u uffiċjali dwar il-fenomenu eh, li statistika li tajtkom jiena din il-kriżi fniet l nisġa soċjali u poġġiet f'periklu il-familji u l-integrità fiżika tal-mara fl-ambitu tal-familja u soċjetà minn sarriċ li għaml Istitut Taljan tal-Istatistika fl-2007 ħareġ il-6 miljun u 743 elf mara bejn is-16 u 70 sena baqgħu vittmi ta' intimidazzjoni u violenza fiżika jew psikoloġika matul ħajjithom mara fuq minn tlieta bej 16 u 70 sena daqs miljun eh, ta' mara għaddiet minn attentati ta' stupru l-14.3% tan-nisa għaddew minn violenza fizika jew sessuali mill-partner tagħhom l-24.7% għaddew minn violenzi minn raġel li mhux il-partner tagħhom. 2 miljun u 77,000 persuna għaddew minn aġir ta' persekuzzjoni il minn insejħu l-stalking minn naħa tal-imsieħeb ċifri illi ma jurinix kemm hija reali s-sitwazzjoni. Għaliex ħafna mill-vjolenza ma tiġix rapportata u din hija problema. F'dawn l-aħħar 20 sena il-Leġislatur Nazzjonali F'dawn l-aħħar 20 sena l-Leġislatur Nazzjonali beda jagħmel l-ewwel passi sabiex jiġġieled il-vjolenza fuq in-nisa, promuovi rivoluzzjoni kulturali Nixtieq infakkarkom infatti illi il-delitt tal-unur rajna zvolta dwar dan fl-1981 unbat kien ħruġ tal-liġi 66 fl-1969 fil-rigward tal vjolenza sesswali u l-liġi 154 tal-2001 li hemm sejħa miżuri kontra l-violenza fir-rabtiet familjari fl-2009 data ta' sew importanti għall-Italja bil-liġi 38 illi għaddit mod unanimu mill-Parlament Taljan iddaħlet grazzi għal din id-daħal ir-reat ta' stalking li huwa kwalifikat bħala reat kontra l-libertà morali. Dan din l-aħħar miżura kienet tispeċifika ir-reat ta' omicidju fejn min responsabbli jkun Eh, għamel reat ta' stalking. Umbat, rajna li dan wassal biex jitieħdu aktar passi minnaħa tal-Italja. L-impuls internazzjonali u Ewropew huwa tassew importanti għal membri għal parlamenti nazzjonali. Il-Komitat CEDAW fil-rapport tiegħu fl-25 ta' Ġunju 2012 mrassaq mir-rapporter speċjali ta' Nazzjonijiet Uniti dwar violenza fuq in-nisa u rew dejta allarmanti li tikkonferma li ġiet ġew konfermat imbagħad mill-istudju li għam l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza fost is-sessi fl-Italja li minnu l-Kunsill Ewropew ħas punt għal konklużjonijiet tiegħu tas-6 ta' Diċembru 2012. Mod partikolari r-rapport juri kif il-violenza domestika tolqot lin-nisa fil-pajjiżi kollha mingħajr distinzjonijiet territorjali jew soċjali. U minkejja l-isforzi li għamlet l-Italja f'dan is-suġġett huwa permezz tal-istituzzjonijiet ta' entitajiet governattivi illi jipromuovu dawn id-drittijiet imma aħna ma rajniex tnaqqis fil-qtil tan-nisa u lanqas fit-titjib ta' ħajja tan-nisa u ta' tfal. Fl-2013 il-leġislatur Taljan għajjem ċertu episodji tal waħs fir-rigward ta' nisa li jinqatlu mill-imsieħba tagħhom. Ftit wara li kien hemm il-qtil ta' tfajla ta' 15-il sena minnaħa ta' l-eks arus tagħha l-Italja rratifikat f'ġunju 2013 il-Konvenzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-violenza fuq in-nisa illi tfaslet f'Istanbul fi-11 ta' Mejju 2011 u l-Italja firmata fi-27 ta' Settembru 2012. Italja kienet il-ħames pajjiż li rratifikat din il-konvenzjoni. Il-liġi ta' ratifika ġiet approvata b'unanimità mill-żewġ naħat tal-Parlament. Ratifika bħal din apparti l-valur simboliku tagħha tirrappreżenta pass importanti għal pajjiż tagħna u wkoll impenn konkret sabiex iddaħlu miżuri speċifiċi ħalli nevitaw u nikkastigaw fenomenu illi kif għattilkom qed jieħu skala qed isir fuq skala ta' sew kbira fl-2013 l-Italja mbagħad ħarġet il-liġi 119 illi fiha miżuri urġenti fir-rigward ta' sikurezza wkoll għal ġlieda kontra l violenza għabbażi ta' sess. Dan huwa miżur din hija miżura artikolata, komplikata illi tindirizza s-sigurta u l-violenza fost istess illi jina kont rapporter taħħa fil-Komitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali fis-Senat anke dan irċiva ċiva konsens bejwet u ieħor tal-maġġoranza tal-Kamra. Għanna l-fenomeni ta' trattamenti ħżiena fil-familja, violenza sessuali u stalking u daħal u koll miżuri ta' natura preventiva u protezzjoni tal-vitmi. Iżda sanzjoni spiss ma tkunx biżejjed. Ħafna mill-miżuri irridu illi jaġustaw il-ġustizja il-sistema legali Italjana ma' l-Konvenzjoni ta' Istanbul. fil 2013 kena din il-fazi ta' twetti kapitlu sħiħ tal-liġi u ammirat għal prevenzjoni u ġlieda kontra il-vjolenza bażi ta' sess, per eżempju l-ħruġ ta' permess ta' residenza għal raġunijiet umanitarji għal vitmi barranin illi kunu trattati b'mod ħażin b'mod eh, domestiku. Hemm ukoll previsti azzjonijiet fir rigward ta' servizzi territorjali u kol rifugi f'konformità mal-artikolu 46 tal-Konvenzjoni ta' Istanbul, il-liġi tipprevedi bosta ipoteżijiet. Qegħdin nitkellmu dwar din nitkelmu dwar ir-reati fir-rigward tal-integrità individwali u hemm serje sħiħa ta' azzjonijiet penali illi se nħallihom bil-miktub ħalli nkun nista' nikkonkludi. Nixtieq nikkonkludi billi ngħid illi s-Senat Taljan jaqbel ma bosta riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-suġġett tal-violenza kontra n-nisa u l-adozzjoni tal-riżoluzzjoni fuq rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-violenza fuq n-nisa u taħta fl-okkożjoni sabiex tirringrazzja l-rapporter li tinsa preżenti hawnhekk. Is-sem kostanti tal-Parlament Taljan fl-inizjattivi importanti ta' kooperazzjoni fost il-Parlament illi naraw mill-Kumitat FEM juri il- twemmin tagħna illi dawn ir-rabtiet bejn il parlament jista' jwassal għal ċertu potenzjalità. Dawn ir-rabtiet jistgħu jibnu blok demokratiku dwar il-problemi għabbażi ta' sess, mod partikolari suġġett tal-vjolenza fuq in-nisa. F'dawn il-jiem u intemm billi ngħid dan, xaħġa li għaddejja minna jien għaddej e, ġuri dwar qtil ta' minuri u il-missier, il-vitma, jgħid illi fis sistema e, legali Italjana hemm il-, dak li huwa dak li seħritu abbrevjato u dan il-missier qed jgħid illi minħabba illi tnaqqis fil-pjena ta' dak li jkun il-ħati mux ħajju l-kastik li xraqlu. Irridu n-intervjenu b'mod preventiv ħalli nkunu nistaw nġildu il-violenza fis soċjetà tagħna, il espess il-vitmi tagħha jkunu n-nisa. Għamlu passi, saru passi l-qoddim fir rigward ta' leġislazzjoni imma fadal ħafna aktar x'namlu fil-kuntest soċjali u kol fit-trawim ta' kuxjenza fost iċ-ċittadini. Thank you so much for, uh, for making yourself available to come here. Grazzi ħafna tal-li ehm, kon disponibli sabiex tiġi għawek u tal-li tajtna rendu kontu kol tal-tfassil tal-politika u tal-leġizlazzjoni fl-Italja ħna vred nħdu gos li nisimaw illi intom ratifikajtu l-konvenzjoni ta' Istanbul, dina konvenzjoni importanti ħafna, nasib li kullħat għandu jirratifika. ratifika Tajet mela issa nistgħu ngħaddu sabiex nisimgħu l-kommenti min tal-mistednin tagħna. Forsi mhix mistoqsijiet li s saqsu lill-speakers u nixtieq eh, ngħidulkom illi anka jekk ħajkolkom il-possibilità li tkellmu biss tliet minuti, tippruvawx illi tużaw daw tlet minuti biex iddaħlu diskors ta' ħames minuti, għax inkella l-interpretu xorta waħda mhux ħajlaħħaq ma'kom. Ġifiri, jekk irġobkom, jekk għandkom tlet minuti, tkellmu tlet minuti, pass kajman tas-soltu, għalli kulħadd ikun jista' segwikom. Iva, parti minn hekk nixtieq illi insemmi l-ewwel tliet ismijiet ta' nies li Nibdew blejla Herzegovac, il-Kummissarju għal Komitat kumitat ta' Drittijiet Ugwali u Drittijiet Fundamentali fi Slovenja, mbagħad għandna Sur Linder, il-Kumitat u li għagġej mill-Bundestag ġermani, u parti minn hekk għandna s-Sur Gurmaj, MEP membru tal-Parlament Ewropew, ġifiri, mela ibdew bis-Sinjura Lejla Herzegovac, għandek tliet minuti, jekk joċbok. Sinjuri, il-violenza fuq in-nisa dejjem kienet teżisti, teżisti għada bħalissa żgur ħatibqa' teżisti anke l qoddim però il-violenza fuq in-nisa fi Slovenja mhijiex biss problema illi tinħas biss fid-djar, iżda hija problema tinħas ma' soċjetà kollha kemm hi. Aħna għandna bażi regolatorja pjuttost tajba fil-leġiżlazzjoni tagħna li tħares iċ-ċittadini tagħna mill-vjolenza domestika u għanna wkoll programmi ta' prevenzjoni illi kien implementat fil-fatt bejn periodu tas sena 2009 sa' sena 2014 u għanna programmi illi jgħinuna naraw kif nistgħu implementaw ċertu miżur partikolari għanna iktar regoli u koll dwar kooperazzjoni mal-polizija u forzi oħrajn li jagħtu l-għajnuna u aħna fil-fihdan il-prevenzjoni ta' Eh, violenza domestika għanna bosta servizzi fuq il-livell reġjonali u anka edin nieħdu azzjoni anka minnaħa tal-ċentri ta' servizzi soċjali f'dak li xaqsam il-violenza domestika. Apparti minn hekk aħna kellna pjana s-sena 2012-2013 fejn iddefinixxejna l-istrateġiji ħalli bekk ikollna riżultati iktar effettivi u nġibru iktar informazzjoni u nqajmu l-iktar l-attenzjoni dwar din tip ta' violenza domestika u kif din tista' taffettwa l-familji u s-soċjetà tagħna il-kumitat tagħna dejjem talab għal opportunitajiet da su aħna għandna informazzjoni fuq bażi regolari fuq il-pjantazzjoni tal-prevenzjoni. U fil-fatt aħna kompla komplejna s-segu l-informazzjoni u dik li qed jiġri f'dan il-kuntest, anke fil-kuntest ta' traffikar fuq tal-bnedmin. Is-Slovenja parteċipat f'ħafna avvenimenti internazzjonali kontra l-vjolenza fuq in-nisa f'Marzu tas-sena 2013, aħna adottajna l-konklużjonijiet dwar prevenzjoni u il-trażin ta' kull tip ta' vjolenza fuq in-nisa u fuq it-tfajliet u l-bniet. U aħna provajna illi naħdmu naturalment fuq l-eżempju tal-Kommissjoni. Kien hemm bosta miżuri li kienu adottati fuq il-livell internazzjonali u m'hemmx dokumenti dwar it-trażin tal-vjolenza fuq in-nisa, aħna nafu illi għandna m'għandniex dokumenti fuq livell internazzjonali jew tul l-istati membri kollha, dawn dokumenti jeżistu biss fuq livell reġjonali fejn aħna qegħdin naraw li qed naħdmu ħafna iktar fuq il-ġidda kontra il-violenza domestika, violenza fuq n nisa u sfortunatament aħna fi Slovenja għadna ma nirratifikajniex din il-konvenzjoni. E kif huma mixin l-affarijiet aħna nafu li maħniex mixin għal sitwazzjoni aħjar, nafu li daw kollha li huma voluti fil-prevenzjoni tal-violenza fuq n nisa jistgħu jkunu iktar effettivi dawn il-miżuri. Aħna nixtiequ nimplementaw il-programmi li huma rilevanti u apparti minn hekk naħseb li għandna nirratifikaw din il-konvenzjoni mill-iktar fis possibbli. Għad raġuni jiena nieħu impenn bħala membru tal-Parlament Nazzjonali ħalli nagħmel minn kollox nissa ħalli nara li l-Slovenja u l-Parlament tagħna jirratifika dan koll din il-konvenzjoni l-iktar fis possibbli. Tixtieq tagħlaq jgħid il-President Iva, nixtieq tajjeb mela kif qedtilkom aħna nagħmlu dak kull nistgħu sabiex eh, nkun nistgħu ngħinu. Grazzi ħafna issa sur Lerida 3 minuti. Grazzi ħafna, Sur President, jiena fissem l-Kumitat ta' Drittijiet tal-Bniedem fih dan il-Bundestag Ġermani. Saħna nixtiequ ringrazzjaw lilkom il-kol tal-organizzajtu din il-laqa, din laqa interparlamentari fejn hemm ħafna ukoll esperti li qed jattendu fuq dan is-suġġett tant importanti. Jiena naħseb li din hija data xirqwa ħafna minħabba li 5 ta' Marzu ftit wara, f'xi ftit snin ilu, aħna xinna nistabilixxu l-ewwel telefon il qiegħed hemmhekk sabiex joffri l-possibilità il-ħin kollu 24 sija fuq 24 sija inkun nistgħu nagħtu għajnuna lil dawn in-nisa li jkunu qegħdin ikunu qed jinsabu vittmi ta' violenza sesswali u violenza fuq in-nisa u uh, Fil-fatt aħna kellna studju illi juri li 50% tan anzi 35% tan-nisa esperjenzaw l vjolenza fil-familji tagħhom u 58% kienu violentati sessualment. Dawk in-nisa illi għandhom ċertu diżabilità nistgħu naraw li l-kwota kważi doppju 20% ta' nisa illi kienu misfaw vitt vittmi ta' din il-violenza, e, użaw dan il-numru. 37% ta' nisa ma' jafux b'din l-offerta ta' telefon illi hija meksa biex jgħat l-għajnuna. Ħna ta' dan il-numru ta' telefon edin nipruvaw nofru għajnuna lil dawn il-nisa li jinsabu f'diffikulta aħna qegħdin nippruvaw naraw illi nofru kemm jista' jkun iktar informazzjoni ħalli n-nisa mill-bidu net meta jkun għedin jibbaħtu jkunu jistgħu jikollu aċċess. Tistgħu taw il-poster tagħna għandna mara li hija abbużata u li hemm min qed jivjolenta u hija akkumpanjata minn tabiba marra. U aħna nixtiequ li fil-fatt din dal-messaġġ jasal u dawk in-nisa speċjalment li esperjenzaw vjolenza domestika. Apparti minn hekk aħna qegħdin nippruvaw noffru l-possibilità li dawn in-nisa illi jkun jistgħu jitkellmu ma' dawk illi jistgħu jagħtuhom lajnuna. Xorta waħda jistgħu jibqgħu anonimi, jiġifieri m'hemmx l-obbligu li wieħed jgħid minnu jieħu l-identità tiegħu. U aħna qegħdin nippruvaw naraw il-ħaddiema kollha u dawk li huma b'xi mod relatati minn dawn in-nisa li qegħdin ifsofru minħabba abbuż u violenza jkun jistgħu wkoll jużaw dan il-numru tat-telefon ta' għajnuna. Aħna qegħdin ukoll naraw li hemm ħafna nisa u din ħafna ta' nisa li qed jisfaw vittmi ta' dan kolla kem mhux biss fid-djar, iżda anke fuq il-post tax-xogħol pereżempju, violent vittmi ta' violenza fil-sens ta' stalking natu kas ta' abbuż simili u koll. Iżda dinħas ħafna l-problem speċjalment fost nisa li għandhom ċertu dizabiltajiet. Aħna istabilixxejna li din l-informazzjoni naturalment edha eh, tidher fil medz ta' xandir, iżda edha tidher iktar u anka din l-informazzjoni dawn il-brochures iridu nqasmuhom iktar ħalli dan ikun jista' jgħin kemm jista' jkun ehm, maġranza ta' nisa li għadin batu. Grazzi ħafna tal-kontribuzzjoni l-ħatakom, l-ħatijak. Issa għanna l-opportunità li għar li smajna żewġ membri tal-Parlamenti Nazzjonali nisimaw l membri tal-Parlament Ewropew. Intom għandkom l-istess regola li tidu rispettaw ġifieri tliet minuti. Tliet minuti għandkom sabiex titkellmu u jekk xi ħadd jixtieq eh, eh, ikun jaf kemm ilkom titkellmu tistgħu taraw fuq l-screens l-ħin għaddej ġifiri jkollkom indikazzjoni biħet u jħor. Jek joġbok, Iva, grazzi jena nixtieq eh, ngħid li din hija xi ħaġa pożittiva ħafna li d-deċiżjoni li ttieħdet mill-Gvern Taljan. Apparti minn hekk jiena verament kuntenta illi qed nattendi għal din dan l-avveniment tant importanti llum. Minkejja l-isforzi u l-kampanja ta' informazzjoni xorta waħda għandna perċentwali għolju ħafna ta' nisa li għaddin ibatu mill-vjolenza fuq in-nisa u eh, l-Aġenzija Internazzjonali tal-Drittijiet tal-Fundamentali tal-Bnid bniedem aħna naraw li fil-fatt għanna perċentwali twal ikbar ħafna ta' dawn in-nisa li qegħdin ibatu jiena naħseb illi intom tafu b'ħafna eżempji iżda ħafakar kumpiet partikolari. Kull jum fl-Ewropa seba' nisa imutu minħabba violenza domestika. Ġifieri importanti illi fil-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali tan-nisa naħseb illi huwa mument xira sabiex nfakru dwar din il-problema tant kbira li ta' wara l-alkohol. Jiena naħseb illi fil-fatt aħna rridu nilqu il-ħtiġijiet tagħna ilna nfakru li għandna bżonn ta' approċċ wieħed komuni għal kulħadd ħalli bekk niġġieldu kontra violenza fuq in-nisa. Din raġuni mhux biss possibbli u meħtieġ li aħna nikkastigaw dawk illi qegħdin jikkommentu reati ta' violenza fuq in-nisa. Iżda importanti li jkollna kampanji ta' formazzjoni, programmi ta' fondi illi jkunu indirizzati lejn it-tfal u lejn iż-żgħażagħ. Importanti li jkollna strateġija fuq il-livell Ewropew fuq il-vjolenza fuq in-nisa u anke grazzi għal regolament Ewropew Ewropew, forsi dan jista' jkun strument sabiex aħna nkomplu niġġieldu kontra l-vjolenza. Dan kien strument li grazzi għal bosta riżoluzzjonijiet intalab anke mill-Parlament Ewropew aħna għandna bżonn ta' iktar azzjoni li għandha tittieħed kontra l-violenza fuq in-nisa kemm fuq il-livell tal-istati membri iżda hemm bżonn ukoll li jkollna standards komuni dwar il-kooperazzjoni anke fuq il-livell kriminali, fuq il-livell ta' prosekuzzjoni. Aħna naħsbu illi għandna bżonn ta' iktar kooperazzjoni fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Sabiex inkun iktar effiċjenti Uniti aħna rridu naraw li konna data eh, preċisa ħafna għalhekk kif vera qed nieħu gost li nisma minnaħa tal-Aġenzija tal-Drittijiet Fundamentali illi huma bessibhom jimxu f'din id-direzzjoni u l-Istitut tal- tal-gwerenza bejsess u koll issa qed jiġbu ħafna informazzjoni li għandha tintuża, apparti minn hekk jiena naħseb li hemm xi ħaġa oħra li għandha x'taqsam mal-edukazzjoni u t-tixrid tal-informazzjoni. Aħna nafu li l-vjolenza domestika hija waħda mill-iktar tip ta' violenzi antiki li aħna għandna fis-soċjetajiet tagħna. Raġuni aħna rridu naraw x'inhuwa l-eruq tal-problema u minn hemm iridu nibdew. Jiena naħseb li l-ġrida kontra l-violenza fuq in-nisa hija importanti ħafna ħalli bekk nerġgħu npoġġu dan il-punt fil-quċċata tal-aġenda tagħna. Eh, ta' diskussjonijiet tagħna, speċjalment issa li eh, qegħdin u viċin eh, il-ġurnata li tfakkar il-Jum Internazzjonali tan-nisa, is-sitwazzjoni ma nistgħux nkomplu naċċettawha kif inni, importanti li kon iktar informazzjoni dwar il-vjolenza fuq in-nisa u aħna rridu nieħdu azzjon kemm jista' jkun. Il-viżibilità hija importanti ħafna ta' dawn il-kompanji ta' informazzjoni. Jiena ipparteċipajt f'kampanja u jiena naħseb li permezz tal-informazzjoni it-tajba ħana nistgħu nilqu u ċittadini li nixtiequ nibmobilizzawhom u nħeġġhom sabiex jieħdu azzjoni. Grazzi ħafna sa Sinjor Klas. Grazzi ħafna Sur President Aziz kollegi, nirringrazzjakom ħafna tal-li poġġejtu dan il-punt fuq l-aġenda, organizzajtu din il-laqgħa. Jiena nixtieq ngħidilkom li l-eżempji u l numri li semmew l perċentwali verament huma xokkanti, verament u erbruni u kxkxuni, Jiena naħseb li fil-fatt dawn li ġaluna nieħdu azzjoni jiena smajt li kulħadd jgħat eh, jinformana dwar il-konvenzjonijiet li kienu adottati dwar il fat li rridu niġġieldu ktar kontra l-vjolenza veru dan huwa kollu minnu. Iżda aħna rridu nibdew bil-prevenzjoni, ma nistgħux nieħdu azzjoni biss meta jkun hemm każ ta' vjolenza. Sewwa qed isir ħafna affarijiet fuq meta jkun identifikat każ ta' violenza iżda x'namlu sabiex aħna narfu minn qabel qabel ma l-mara tkun vjolentata jew abbużata b'xi mod x'nistgħu namlu aħna biex niprevjenu. Jiena naħseb li mhumiex biss it-benġi li jidher minn barra, il illi jista jiġbna l-attenzjoni. Dan mhuwiex biżejjed, sinjuri, jiena naħseb illi rridu nħarsu. Iktar li lin, rridu nħarsu lejn moment ħafna iktar bikri, rridu naħdmu iktar fuq il-prevenzjoni ħalli nipprevjenu din il-vjolenza fuq in-nisa u apparti minn hekk jiena naħseb illi dawn il nisa ħafna drabi jkunu nisa illi m'għandhomx bizzejet stima tagħhom infushom u dan jibda mitfulija din raġuni minn hemm irridu nibdew, nibdew mill iskejjer nibdew billi nibnu iktar il-konfidenza tal-bniet u tat-tfajliet. Jien mhux qed nitkellem fuq edukazzjoni sesswali, jien qed nitkellem fuq il-fatt li l iskejjer rridu jisħu ħafna iktar fuq il-valuri, il-valuri tal-komunikazzjoni bejn il-bnedmin, tal-rispett ir-rispett ta' tan nies oħrajn, ir-rispett għan-nisa. Iva dawn huma l-affarijiet l-iktar importanti. Ħalli kulħadd ikun iktar sensittiv għal dawn l-affarijiet u mhux kulħadd jaċċetta s sitwazzjoni li nsab fiha bħalli kieku qatt ma ġara xejn u l-familji nafu li huma differenti iżda minn hemm iridu nibdew naħseb li nixtieq nħeġġeġ l-kollegi tal-Parlamenti Nazzjonali, nixtieq nsaqsihom. Aħna f'liema sitwazzjoni ninsabu, ninsabu f'dik is-sitwazzjoni li aħna qegħdin naħdmu fuq il-prevenzjoni, li qegħdin ninformaw lil lil dawn it-tfajliet u lil dawn iż-żaza irridu niffurmawhom aħna stess grazzi għall rispett nurruhom u għal fatt li nħeġġuhom sabiex ikollhom iktar sima tagħhom fushom ċertu affarijiet ma jaċċettawx. Ma jaċċettawhomx jien naħseb fuq hekk iktar li naħdmu. Grazzi ħafna sandi tliet kelliema oħrajn ħansemmikom ħalli tkunu lesti. Is-sur Sinjura Ektem mit-Turkija, is-Sinjura pajis mill-Portugal u mbagħad is-Sinjura Polubovic mill-Montenegro. Jekk joġbok, Aziza, membru mill-Turkija, nisimnek sabiex titkellem. milkom jina mit-Turkija, Turkija wieħed mill-pajjiżi kandidati għas-sfobija tal-Unjoni Ewropea, U fl-amministrazzjoni fil-dan il-gvern tagħna għandna għansa biex neprevjenu l violenza fuq in-nisa u l-gvern tagħna din ir-raġuni firma l-Konvenzjoni ta' Istanbul fil-11 ta' Mejju 2011 f'Istanbul illi kienet iffirmata minn 27 stat pajjiż anzi eh, fil frar ta' sena 2013 iżda sissa nafu li għat fadal tliet pajjiżi anzi li tliet pajjiżi biss issa rratifikaw il-konvenzjoni. il konvenzjoni dan qed ngħid illi kien is-sitwazzjoni safrar tas-sena 2013 u apparti minn hekk jiena smajt illi apparti l-Albanija pajjiżi oħrajn qed nieħu gost qed nisma' li Malta wkoll qed tirratifika il-Konvenzjoni ta' Istanbul minħabba illi aħna konna l-ewwel pajjiż il ratifikajna il-Konvenzjoni e, ta' Istanbul dan huwa unura lina aħna dan jagħmilna gburin. Iżda parti minn hekk dan hija opportunità minħabba li t-Turkija iffirmat ukoll sidal fil-li kien sar parti importanti mill-leġizlazzjoni ta' Turkija li kienet qed tindirizza deċiżjonijiet li qed jittieħdu mill-qorti mill-1988. Id-liġi fuq il-ħarsin tal-familja kienet implementata u fis-sena 2004 il-kampanja tal-waqfin tal-violenza um, fuq in-nisan bdiet minn dik is-sena Kien hemm 435 programm ta' edukazzjoni dwar dan is-suġġett tant importanti bejn is-sena 2009 u s-sena 2010. Fis-sena 2010 kien hemm programmi edukattivi illi kienu jindirizzaw jindirizzaw 60,000 persuna u anka ħaddiema li jaħdmu fis-settur pubbliku. Grazzi għal din il-konvenzjoni aħna biddilna ħafna affarijiet fil-leġiżlazzjoni u f'dan il-kontest aħna ħejjejna ruħna u adattajna l-liġi wkoll tal-ħarsin tal-familja u anka l-prevenzjoni tal-vjolenza fuq in-nisa. Dan sar b'kooperazzjoni mal-partiti li għadin fl-oppożizzjoni bilan illi aħna nkomplu nipprevjenu l-vjolenza u nħarsu lill-individwi minn din il-vjolenza. Jina naħseb li l-leb, nisajdilkom għanzi li l-lebda mizata mija tkun imposta sabiex aħna nibdlu din il-liġi dawk li m'għandhomx sigurtà soċjali għandhom iktar għajnuni tissa grazzi għall politika soċjali li qed nippruvaw inbidlu. Aħna qegħdin naraw li dak li e, issa u mfassal fil-liġi jista' jkun infurzat grazzi għal metodi iktar tekniċi. Aħna qegħdin naraw illi dawk illi qegħdin fir-riskju li jkunu soġġetti għal violenza qegħdin indirizzaw mod speċjali, naħolqu iktar shelters, qegħdin ukoll nippruvaw nindirizzaw lil dawk li huma potenzjalment vittmi anke fuq il-postijiet tax-xogħol, aħna qegħdin ukoll nipprovdu għajnuna soċjali psikoloġika u, u eh, najnu l-vitmi. Il-President jgħid li kelima li qabsa ta' 3 minuti, iva qed nippruvaw natu kol iktar informazzjoni grazzi għal dan il-program Lifes. Aħna qegħdin nippruvaw noħorġu bi programmi għal dawk illi eh, jistaw jista' jkun illi jkunu potenzjalment dawk illi jkunu qed jikkommettu l-vjolenza jew kellha dawk illi diġà nsabu ħatja. Nirringrazzjakom ħafna tal-istedentuna u xtaqt. Grazzi, grazzi, njafaw. Grazzi ħafna senjura Elsa Pajs mill-Portugal li kjoġbok tista' titkellem għandek 3 minuti. Grazzi ħafna, Sir President. fissa il-Parlament Portugis jena nixtieq ngħid proset lill parlament Ewropew tal-li ħaddi l-inizjattiva u ngħid proset ukoll l-Aġenzija. l aġenzija Jiena nixtieq li nilqa lil kulħadd u nsellem lil kulħadd. Jiena naħseb illi Naturalment, il-ksur ta' drittijiet fundamentali dejjem kien fuq l-agenda tagħna ta' diskussjoni fil-Portugal mill-1999 ilna nippruvaw nimplementaw pjanijiet ħalli niġġieldu kontra l-vjolenza, kontra traffikar tal-bnedmin, kontra l-mutilazzjoni ġenitali. U qed naħdmu ħafna mal-NGOs. Mis-sena minn dik is-sena aħna nafu li qegħdin impoġġu nagħtu priorità kbira lil ġlida kontra dan ir-reat kriminali. Ma nistgħux aħna nagħlqu għajnejna qudiem din il-problema malli aħna nidentifikaw każ partikolari sanna format sistematiku sabiex inħarsu lill-vittmi u nippruvaw nikastigaw li dawk huma responsabbli għal din il-vjolenza. Qegħdin nippruvaw nużaw it-teknoloġija moderna u l-metodi li aħna għandna sabiex nħarsu lill-vittmi u nipproteġuhom. Jiena naħseb li hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq iktar viżibilità, viżibilità li tittinata informazzjoni li tinġibet anke fuq dan ir-reħat kriminali. Rridu narawx nistgħu nagħmlu naturalment il-ratifikazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Istanbul kien pass importanti ħafna sabiex jippermettilna li aħna komplu niġġieldu kontra l-vjolenza fuq in-nisa. Il-problemi li ħaniffaċċaw fil-ġejjieni da żgur dewk huma importanti rridu naraw li aħna dejjem inħarsu lill-vittmi. Iżda rridu ninvestu daqsxejn iktar fondi f'din il-ġlida, rridu naraw illi dan ikun punt li nagħti iktar priorità fl-aġenda politika tagħna. Naħseb illi iva importanti li sena aktar informazzjoni anka fil-sistema edukattiva u x-xogħol għadu għaddej aħna żgur li ma temmejniex ix-xogħol tagħna Irnexxina forsi nirpu battalji żgħar iżda mar marbaħ mhix kollox u ċittadini għandhom ikunu fil-qalba tal-informazzjoni li aħna din nagħtu. Kulħadd irid ikun konxju dwar din il-problema. Din Eh, hija l-ikbar sfida li aħna għandna qoddimna bħalissa. Is-sinju kien kollega li qalet li fil-fatt għanna bżonn ta' strateġija globali. Għanna bżonna iva ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nużaw ħalli nsaħħu l-istrateġiji tagħna fuq livell nazzjonali u li dan isir suġġett ta' priorità speċjalment f'dan il-mument ta' kriżi il-fatt li aħna nużaw dawn il-fondi soċjali, bekk aħna nkun nistgħu nsaħħu l-kompetittività n Nisa li huma vittmi ma jistawx jkunu f'pożizzjoni li jħdossib il-familji tagħhom li jiexu ħajja normali. Jiena naħseb li rridu nagħtu spinta lill-ekonomiji tagħna grazzi għal fatt li n-nisa jkunu iktar kompetittivi minħabba li ħajkun iktar b'saħħithom. U dan huwa l-messaġġ tiegħi l-Parlament Ewropew irridu jkollna eh, strateġija globali fuq livell Ewropew ħalli nkomplu niġġieldu b'mod effettiv kontra l fuq n nisa Grazzi ħafna sa għanna signora Janukovic minn Montenegro. Grazzi ħafna, eżis kollegi. Sur President, għandi pjaċi kbir li nista' insemmilkom minnaħa tal-Kumitat tal-ugwaljanza bej is-sensi minnaħa tal-Parlament tal-Montenegro, l-violenza fuq in-nisa hija problema illi tolqot lill pajjiżi kollha. Il-pajjiż tagħna adotta numru ta' atti legali dal-ħar ftit fl-Awwissu tas-sena 2010 aħna implementajna il-liġi li tħares il-vitmi tal vjolenza domestika, aħna provajna nimponu kol sanzjonijiet fuq livell nazzjonali, f'Ġunju tas-sena 2011 kien hemm strateġija sabiex aħna nkomplu ġildu kontra l-vjolenza domestika maħsuba l-perjodu bejn is-sena 2011-2015 u fil-25 ta' Novembru 2011 aħna firmajna protokoll dwar il-proċedura li għandha tkun segwita mill-istituzzjonijiet f'każijiet ta' violenza domestika. Il-Konvenzjoni tal-Konsil tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni tal-violenza domestika, għall-vjolenza fuq in-nisa kienet adottata fil-Parlament tagħna fl-ewwel ta' Marzu 2013 u meta għamilna hekk fil-Montenegro kien wieħed mill-ewwel pajjiżi li ratifikaw din dan id-dokument tant importanti fuq livell internazzjonali. Il-fatt li aħna qed inkomplu niġġieldu kontra l-vjolenza fuq in-nisa dan kien proġett li kien infassal u stabilit fil-sena 2012 ħalli bekk aħna naraw illi kunem hemm kontribuzzjonijiet ħalli nkomplu niġġieldu kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika. U x-xogħol ta' dan il-grupp huwa illi ħeġġeġ il-parteċipazzjoni tal-membri parlamentari kif ukoll tal-gruppi politiċi kollha tal-Montenegro. Il-liġi fuq il-ħarsien mill- violenza bazata fuq is-sess fil-fatt edha mek sabiex tistabilixi ċertu sanzjonijiet, ċertu miżuri wkoll u tipprovdi ċertu prinċipi li huma l-bażi ta' miżuri li għandhom jittieħdu sabiex tingħata għajnuna medika, soċjali u psikoloġika lil dawn invitmi. Aħna qegħdin ukoll infasslu obbligu għal li huwa validu għal pulizija kif ukoll forzi ta' eh, għajnuna wkoll ħalli bekk aħna nkun nistgħu b'mod koordinat nagħtu għajnuna lil dawn in-nies li huma vittmi. Fil-Montenegro aħna għandna bosta shelters għal dawn in-nisa u tfal li huma vittmi, dawn huma mexxija u jieħdu ħsiebhom l-NGOs illi qegħdin jagħtu ħafna għajnuna u jagħtu wkoll shelter li dawn in nisa u dawn it-tfal illi għandhom problemi u jisfaw vitmi. minħabba li ma tantx tfal li ħini hawnhekk. Grazzi ħafna. Iva jina sorpris li jinti waqaft qabel ma skorrew tlet minuti. Nirringrazzjak. Għandi żewġ kelliema oħrajn fuq din il-panel daw kollha minnkom li kontu fil-lista ħajkolkom l-opportunità li titkellmu meta naslu għal panel ta' diskussjoni li jmiss tkunu minn tal-ewwel li titkellmu. Aħna nixtiequ l-nis li kienu prezenti fuq il-panel kollom l-opportunità li jibiġbu l-mistoqsijiet u jikkumentaw ukoll. Dawk li mhux ħajitkellmu issa f'din id-diskussjoni ta' dan il-panel ħajitkellmu minn tal-ewwel fid-diskussjoni li jmiss. Tajjeb, mela issa nisimgħu lill-MEP u bat nisimgħu lil klodetta Bella Baldacchino. Klodetta Bella Baldacchino kjoġba.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 problemi minħabba il-qat, problemi minħabba l-kriżi ekonomika tnaqis fil-pagi. Aħna fil-plenarja l-ġimgħa li għaddiet dottajna rapport dwar violenza eh, fuq in-nisa. U aħna naħseb li għandna okkażjoni tajba ħafna li niddiskutu mal-parlamenti nazzjonali għandi kollega li hija preżenti mill-Parlament Nazzjonali li għadha kemm tkellmet fil-bidu. U jiena nixtieq ngħidilkom iva illi Malta ħan irratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul li huwa pass fid-direzzjoni tajba. Żgur, iżda aħna nemlu li bħala Parlament Ewropew aħna rridu nadottaw kemm jista' jkun strateġiji, nistabilixxu iktar pjattaformi ħalli nkomplu nġildu kontra violenza domestika. U intom tgħiduli mela dan kif jista' jsir. Naturalment, grazzi għal miżuri differenti, aħna irridu insemmu leħinna kemm jista' jkun bħala deputati tal-Parlament Ewropew. Jekk aħna dan ma nagħmlux, jekk aħna ma nkomplux nippromovu dak li qed isir anke fuq il-livell tal-Parlament Ewropew, in-nies mhux ħajkunu jafu dwar dak li aħna din nagħmlu, dwar il-ħidma tagħna hekk u maħniex ħanilħuqu liċ-ċittadini, maħniex ħaninformawhom jekk ma nibqgħux sejjin hekk u sabiex ninformawhom irridu nużaw il-mezzi tax-xandir u l-mezzi li għandna dispożizzjoni tagħna bl-aħjar mod. Jiena naħseb li grazzi għal ġenerazzjoni ta' Facebook qegħdin nixxerdu ħafna informazzjoni naħseb li danu jissa jista' jkun metodu tajjeb ta' kif aħna nistaw nċerdu din l-informazzjoni bejn 28 stat membru. Grazzi. Uh, uh, uh, grazzi ħafna u s-salaħar kelli mal-lum qabel mal-panelists wieġbu s-Sinjura Kujuk mit Turkija. Grazzi ħafna, President. L-għanet nishtin introduċi ruħu jiena Sadef Kutxu, membru tal-Parlament Tork mill- parti tawlini tal-oppozizjoni CHP aħna il-membri parlamentari nisa fil-parlament Tork u xinu il- partit tagħna ġifieri jekk hux bħal kollega hawnhekk jew inkella xelluk bħali, dejjem tajna priorità għal kwistjonijiet tan-nies. Ovvjament jista' jkollna perspettivi politiċi differenti u idea differenti ta' kif nistgħu għam il-problemi, imma d diskriminazzjoni kontra n-nisa tant hija parti mis-soċjetà tagħna saret li mhix daw differenti ma mnux differenti u ma xinu reġim u xinu s-soċieta madwar id-dinja teżisti fih l-inugwaljanza tal-ġeneru u aħna maħniċ eċċezzjoni u Turkija għanda rekord pjuttost ħażina fuq il-violenza fuq in-nisa nofs in-nisa jekk mhux iżjed huma esposti għal violenza sessuali jew fiżika f'ħajjithom. Is-sena li għaddiet biss 228 mara nqatlet mill Eh, missierhom, ħuhom, raġel tagħhom jew eh, stranġiri. Eluf ta' nisa kienu esposti għal violenza u ma nistawx nittoleraw għad il-ħaġa taħt lebda veduta politika jew reliġjuża, ma nistgħux nittoleraw, ma nistawx inħallu n-nisa tagħna jiġu sakrifikati minħabba dina l-idea li n-nisa u l-irġiel mhumiex indaqs u li jillimitaw in-nisa biss sarwol ta' mara tajba ta' mara ta' dar tajba u ta' om tajba biss ma nistawx niġustifikaw jew jinjoraw din il-vjolenza sentejn lu permess ta' kooperazzjoni kbira bejn il-partiti fil-gvern u dak fl-oppożizzjoni għana provajna konvenzjoni ta' Istanbul eh, provajna u koll il-regoli li għandhom xieqsmu biex jiproteġu il-membri familjari mill-violenza. Importanti li dawn narawhom bħala kisbiet importanti, ma ovvjament li wieħed jgħaddi riżoluzzjoni mhux biżejjed ma tsolvix il-problemi, hemm diffikultajiet kbar biex neżegwixxihom dawn ir-regoli, nimplementawhom u biex nagħmlu dan. Uffiċjali bħal pulizija mħalfin amministraturi lokali, speċjalment il-mexxejja politiċi, iridu jibdlu il-mentalità tagħhom. Din il-mentalità, din il-bidla hija importanti sabiex ikollna Eh, nerżu iktar ikon iktar rispetta trittijiet tal-bniedem nerżu demokrazija. U importanti li ninkorporaw ukoll in-nisa fid-dinja ekonomika. Jiena konvinta illi n-nisa fit-Turkija u fil-bqija tad-dinja ikollhom ħajja aħjar ikun għadin igawdu minn ħajja iktar u kwali darba li jmiss li niltaqgħu. Grazzi ħafna u qabel ma ngħaddi għal kummenti minn naħa tal-panelist nirringrazzja lil kull min ħasem illi żammejtu mal-ħin. Proset tassew, komplu sejrinek. Issa għanna il-panelists li jistgħu weġbu. Jekk jġobkom. Grazzi ħafna, President. Mela, aħna nerġaw niġbru niġbru dak il-kommenti kollha li saru l kompromissi li rajna li saru fil-pajjiżi u aħna minna ħatijaj li nixtieq ngħid u illi fil-fatt li kbar żewġ perikli li jeżistu fil-kwistjoni tal-vjolenza fuq in-nisa fil modi differenti kollha tagħha hija din l invizibilità u s-silenzju. Hemm storja ta' nisa silenzjużi, storja ta' nisa li ma jitkellmux u l-istatistika kollha li tiġi li toħroġ minn pajjiżi turi illi din turi dan kollu u tagħmel tatijom leħen il daw in-nisa xar wara xar wara xar nurux x'qed jiġri u meta jkollna każ ta' vittma din il-vittma tkun hemm tkun numru tkun eh, marufa dan is-silenzju jagħmel lin nisa aktar vulnerabbli. Imma għandna n-nisa pereżempju f'ta' dinja rurali, n-nisa b'diżabilità, n-nisa adolescenti, n-nisa aktar anzjani, dan huma vulnerabbli ridu noqogħdu iktar attenti għalihom. Dan huwa l-ewwel riskju l invisibilità Mbagħad ħaġa oħra li naħseb li hija importanti ħafna huwa illi naħsbu illi ma nistgħux nibdlu l-affarijiet, il-fatt illi naħsbu illi l-affarijiet ħajibqgħu dejjem hekk xi ħaġa li ħatibqa' dejjem teżisti għaliex tqisu dina it-twemmin fih innifsu huwa fih innifsu rebħa għal l-irġiel illi jemnu illi dan il-modell ta' subordinazzjoni huwa xi ħaġa illi tibqa' sejra li hija xi ħaġa normali tajba. Aħna nemnu li le hemm bżonn inkunu konxi mill-fatt li nistgħu nibdlu l-affarijiet u nibnu soċjetà bbażata fuq l-ugwaljanza. U biex nagħlaq ngħid li aħna fi Spanja bħalissa qegħdin fil-proċess li niffinalizzaw ir-ratifika tal-Konvenju ta' Istanbul. Kien tassew ta' pjaċir tiegħi li ninsab hawnhekk illum. Grazzi. Yes, please, go ahead. Grazzi ħafna. Grazzi tal-li għaddejt l-kalma. Nishtiq nasa maqom xeħftit ħsibijiet. Jina nemmen li din eh, l-assembleja unek illum qed tiffoka fuq il-vjolenza domestika. Tkellimna ħafna fuq il-vjolenza domestika, isu fuq dak l-iktar li saħ u l-kellima. Isu il-vjolenza kontra n-nisa hija vjolenza domestika, ħaġa stramba naħseb jien il ħadd laqas il-kellima mill-Portugal ma semmew. Il-vjolenza kifra illi għaddejja kontra prostituti u n-nisa traffikati għal raġunijiet sessuali. Aħna qegħdin nitkellmu sinjuri dwar il-vjolenza kontra n-nisa u l-ugwaljanza tal-ġeneru, il-prostituzzjoni. Donnu iġġib magħha indifferenza totali. Il-partiti politiċi ma jistgħux jinaqdu min jajt ħaġa min jgħid oħra u dana ma jgħinx. Jini li naħdem 30 sena kważi 40 fil-fatt f'dan il-qasam u nifhem il-problema jiena ngħix ma' dawn in-nies nafhom naf minuma, huma naf minuma u lidom. tfal kultant bniet żgħar li jiġu prostituiti u kultant anki jinqatlu. Jiena kelli kuntat ma madwar 8000 prostituta li ġili kunu ġew traffikati u niddiskuti dal-affarijiet magħhom. Id-dinja Ix-xokjata mill-fatt li xi ħadd fl-Indja bijat kilwa biex titma l ulieda Dina ġisimha kif tista' ma għalfejn m'għandix tużaħ kif triti. Imma dak ifisser li mara tista' Allura huwa prinċipju li mara tista' tuża ġisimha kif triti għax meta tara lil daw in-nies ibatu. Ah, donnu kulħadd kulħadd ikun indifferenti u daw daw iwaġġaw lilhom infushom. Hija biss waħda mis-sintomi tal-problemi. Il-violenza kontra n-nisa, il-koll naqblu li mandiġ, miex ħagġa sajber, mandiġ tkompla, imma għaliex in-nisa jistaw jimbijaw biss għall-imħabba biex nejtek. Dawn huma affarijiet li nistaw li għanna nsin indirizzawhom hawnhekk l assembleja hija xi ħaġa li rridu nindirizzawa meta niġġieldu il-vjolenza fuq nisa. Il-prostituzzjoni hija forma ta' vjolenza, hija dominazzjoni tal-irġiel fuq in-nisa. L-iktar mod violenti ta' kif inti in-nisa tagħmilhom subordinati għall-irġiel tagħhom. Għadin emmek biz biex jaqdu l fantażiji tal-irġil, skużani, jina ekk nħoss. Għalek għet nitkellem, għet nitkellem minn qalbi, mod sinċir. Din hija l-impressjoni tiegħi. Isu, il-prostituzzjoni hija biss fenomenu soċjali, iva huwa fenomenu soċjali, huwa fenomenu soċjali kbir, mhux biss fil-Portugal madwar l-Ewropa hija serja, imma il-konnotazzjonijiet huma ħafna usa. Ma nix ngħidu li l vjolenza domestika u l-prostituzzjoni u maffarijiet separati. Din hija kwistjoni serja trid tiġi indirizzata bl-aktar mod serju. Grazzi President, jiena nixtieq ngħid li naqbel ma dak li għada kif tkelm, dak li għada kif qalet il-sinjora li tkelmet qabli mill-Portugal imma ħaġa li ma nistawx ninjarawha f'dak li qegħdin ngħidu li nidiskudu hawnhekk illum għaliex il-familja fil-punent dejjem kienet meqjusa bħala il-post fejn dak li jkun jista' jkun hemmhekk eh, it-teħken, rifugju, mentri jista l-istatistika għatturina illi l-familja ma diġ hekk u huma l nisa ma jkunux jistaw joqogħdu tranquilli fil-familji u jiena naħseb li issa donnu kulħadd qed jaqbel b'mod ġenerali fuq il-ħtieġa li nintervjenu nħdu azzjoni u forsi li hemm bżonn issa u dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu fil-parlamenti nazzjonali differenti huwa li dawn eh, l-azzjonijiet ikunu iktar konkreti b'mod immedjat pereżempju hemm bżonn nifmu illi il-fat li memx statistika uffiċjali rridu naħdmu sabiex din l-istatistika ssir obbligatorja xi ssir mbagħad problema tal-istat kif qalet il-kollega Spanjola bravissima li tkellmet l-ewwel waħda. U nifmu li il fat li ma jkunx hemm statistika, allura inti ikollok tgħin lin-nisa sabiex jgħidu il-problemi li għadin li għad għaddu minnu permezz ta' mekkanizmi anki legali. Per eżempju, il-fat li il-mara titlaq mid-dar meta jkunem jew li il-raġel tbedu mill-mara jekk dan hemm il-bżon, bżonn daw l-azzjonijiet konkreti. U ħaġa li laqtitni ħafna u xtaqt. Allura ninaqat ma dak il-qalet l-MP li kienet ċettika għedawnek u d-dimi ma nistakar xisima kienet ċettika dwar il-fat li bizzejet li wieħed jitkellem f'termini tal-liġi. U jina nejdila li naqbel u nifimma imma il-parlament dak li jagħmel u ovvjament li l-liġi importanti wkoll. Jina fi diskur jiena provajt inwassal xi ħaġa fil-komment tiegħi illi l situazzjoni ekonomika li għaddejja minna l-Italja u l-Europa bħalissa qed wassal biex ikun hemm iktar violenza u iktar violenza fuq in-nisa. Fl-Italja kien hemm ħafna anki suwiċidji ta' negozjanti illi mar illi fallew kellna om illi qatlet il-bina ta' 11 sena xtala xtalaqa raġel. ġifiri din is-sitwazzjoni ta' nċertezza din il-fragilità ekonomika u fragilità soċjali tista' twassal għal violenza. L-istatistika turina illi il-violenza l-bicċa kbira tkun indirizzata lejn in-nisa u lejn it-tfal. U għalhekk naħseb illi ħaġa importanti illi aħna nintervjenu kol fuq il-welfare fuq il-welfare għalix jina u koll inkwetata mill-fatt li il-parlamenti donnom qegħdin iġabdu biex jirratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul, il-Konvenzjoni ta' Istanbul issa ila hemm u ma nistax nifhem għalfejn ma nistawx jirratifikaw għal-parlamenti biex din assir effettiva fil-verità. Aħna l-inqas il-Parlament Taljan nexxielu konna unanimi f'dilazzjoni għaliex fl-Italja dak li jiġri meta jkollna problemi ta' dan it-tip il-kollegi parlamentari tal eh, maskili u kol kapaċi għal-inqas jerfaw responsabilta un-bat. U aħna kemm in-nisa membri parlamentari u anki madwar l-Ewropa għanna natu dan l appoċa għaliex kulħadd għandu bżonn illi jittieħdu tittieħed l-azzjoni sabiex nimxu fl-imkien fl-istess direzzjoni u u il-liġijiet tagħna. Grazzi. U grazzi tal-ospitalità. Grazzi ħafna u grazzi wkoll lil panelists tal-li tajtu l-kontribut ta'kom għal din il-konferenza. Issa ħanibdlu il-panelist fuq il-podium. ħajkonna Sinjura Giovanna Gudis. Okay, dear colleagues, we will now continue. Mela, eżis kollegi, jekk jġobkom erġaw sibu postkom, ħalli nkunu nistaw nkomplu. Unaddu issa għal fazi intermedja bejn l-ewwel u t-tieni panel fejn ħajkollna preżentazzjoni mill-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali. ħaġa tajba li qegħdin titkellmu bejnietkom sinjal tajjeb dan, imma sfortunatament ma nix ċans li nifqu daqsxejn l kafe naf li tixtiequ titkellmu bejnietkom u jiena wkoll kieku kont edha, kont kont bil edha fostkom hekk kont nagħmel ukoll, imissa rridu nkomplu. ġimma li għaddita unnek fil-Parlament Ewropew għadottajna l-rizoluzzjoni U l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali qed jippreżentana rapport tagħhom dwar il-vjolenza fuq in-nisa. 42,000 ruħ ħadu sem fil-sondaġġ u dawn huma affarijiet ġodda illi għadkom ma rajtu għax għat missu l-karta dawn għadhom għadhom sħan mill-pressa. Mil, mil għadhom ħerġin. U għalek naddi l-kelma li sinjura Joanna Gudi illi għal-kap ta' Dipartiment ta' Libertajiet u l-Ġustizja tal-Aġenzija ta' Ġittijiet Fundamentali għaxa minuti prezentazzjoni tijak. Grazzi ħafna. L-istatistika uffiċjali fuq il vjolenza fuq nisa mumiex bizzejjat li għanna il-Parlament Ewropew talab aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali u l-Kunsill ukoll. koll talabna sabiex noħorġu bid-dejta. Aħna din hija ħaġa l-na nġu mitluba li snin u issa qegħdin fil-pożizzjoni li nippreżentawkom dejta mal-madwar l-Ewropa kollha fuq il-vjolenza tan-nisa. Malar malar fil-qosor. Dana kien sondaċ random ta' nisa bejn 18 u l-74 sena fl-Unjoni Ewropea intervejna biss mara waħda f'kull dar u uh, għażilnihom ġifieri mingħajr minajr xi sistema fissa u għamilna intervisti wiċċ in kull intervista damet bejn 25 minuta u anki ġili iktar minn satejn. Kanna intervistaturi nisa u zajna kwestjonarju standard u domna kważi sentejn naħdmu fl-imkien ma' grupp ta' esperti biex nifassu dawn is-surveys illi ikopru 28 stat membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Aħna minna intervista ta' 1500 nisa f'kull stat membru b'kollox 42,000 mara Ġifiri aħna din it-talba għaddejta ek indirizzajnija u staqsejna, staqsejnijom l-esperienza tagħhom tal-violenza. Il-mara medja tiegħek fl-Unjoni Ewropea kella esperienza ta' violenza fizika u sessuali ta' em, nis li kienu partners taħħa anki le violenza psikoloġika, harassment u stalking anki online u aħna saqsejna per eżempju l-esperjenza ta' qabel 15-il sena il-bizza tal-vittimizzazzjoni tagħhom jekk jafux biżejjed dwar l-appoġġi is-servizzi ta' appoġġ u tal-liġi u ħanajdilkom daqsxejn sibna. Mela, 50 kliem wieħed minn waħda minn kull tliet nisa fl-Unjoni Ewropea bħala medja esperjenzaw violenza fizika jew sessuali matul ħajjita ġifda mit 42.000 ruħi l-intervistajna, 8% f'daw l-aħħar 12 xar, 22% tan-nisa esperjenzaw violenza fizika jew sessuali mill-imsieħeb tagħhom, 11% tan-nisa u xi tip ta' forma ta' violenza sessuali u 5% ta' 42.000 filli aħna intervistajna b'mod random kienu stuprati. Wieħed minn waħda minn kull kull tnejn minn nisa qalu li ġew kellhom sexual harassment ukoll matul ħajjithom. U dawn iċ-ċifri issa, aħna saqsjonjom dwar atti ta' violenza illi ġieli setaw jesperienza xi xaħat imbut taħħom, x'ek xaħat taħħom xi daqqa ta' ħajta wasbulhom xi ħaġa jibsa, ġibdilhom xarhom, jekk tawhom daqqa ta' pon, jew tawkom daqqa ta' sik, ħarqukom, ippruvaw jifgawkom, jaqtawkom jew itukom daqqa ta' sikkina jew ħabtulkom raskom ma' xi ħaġa, anki jekk tneħħi il-kategorija ta' jekk imbuttaw komx li hija l-vol baxx mela dik inneħħuha, xorta għal l-fatt li 25% tan-nisa kollha fl-Unjoni Ewropea qalu illi għall-inqas esperjenzaw ħaġa waħda minn daw minn lata ta' 15-il sena law jekk inħarsu mbagħad li l-vjolenza sessuali u koll hawnhekk minn imsieħeb jew mhux imsieħeb minn 15-il sena law meta ta' 15 sena ħna saqsejna 42,000 ruħ jekk għadx kienu ġew sforzati li jagħmlu l-att sessuali li jżommhom, jekk kien xaħat ħadd li ipprova jekk xi ħadd ġelukomx tieħdu sem f'xi attività sesswali li ma xtaqx tieħu sem fiha ma stax tirrifjuta jew nkella ċettajt għaliex kont qed tibżam il-konsekwenzi li kieku tirrifjuta. U rajna hemmhekk li kienna 5% tan-nisa tal-Unjoni Ewropea ġifil disa' miljun mara illi ġew stuprati skont il-kwestjonarju tagħna u kien hemm min għadda minn iktar minn forma waħda ta' violenza u madwar waħda minn kull 10-11% tan-nisa fl-Unjoni Ewropea kellhom esperjenza ta' l-inqas eh, każ wieħed ta' eh, violenza sessuali serja f'ħajjithom. Mela, malajr, ngħaddi issa fuq min iduru n-nisa f'każijiet ta' esperjenza ta' violenza sessuali saqsenjom minn ikkuntattwaw ikkuntattaw huma fil-każ ta' inċident serju ta' violenza sessuali minn imsieħeb. Ħafna nies imorru għas servizzi tas-saħħa ta' bib, ċentru tas-saħħa jew sptar l-ewwel hemmhekk imorru. Ftit nisa jirrikorru għall pulizija ftit minnhom imorru għal ċentri ta' ken u ta' poċ, iżda dawn ma tantx hemm minnhom u għalhekk u m'għandhomx ħafna riżorsi laqas. U imbagħad instaqsihom ukoll il-min għand min iduru jekk ikun hemm każijiet serji ta' violenza sessuali ħafna drabi jduru fuq it-tabib ma jew l-isptarijiet. Saqsina wkoll dwar l-stalking, ġifiri l-istess persuna illi b'ximot eh, bimġiba teddek jew dejjek u Edna da jista' jkun pereżempju xi li qed jistennik barra d-dar jew ix-xogħol għal xejn li qed isegwik jimxi warajk jamillek eh, telefonati pereżempju bla ma jitkellem jew joffendik jew jagħmel kummenti ta' offiża kontrik fuq l-internet jinsultak eċċetra. Waħna li rajna huwa li 18% tan-nisa f'xi darba f'ħajjithom għaddew minn din l-esperjenza 5% eh, minn dawn kien f'daw l-aħħar xar. Waħda minn kull ħames nisa ġew stokjati għal iktar minn sentejn u kien hemm min kellu jibda l numru tat telefon l indirizza l-emails minħabba propju daw in-nies li jibqgħu jipperseguitawhom. Dana biex intikom idea ta' kemm hija imxerda din it-tip ta' situazzjoni imbagħad il-molestar sessuali. Hawnhekk idna nagħmlu distinzjoni bejn xi ħaġa li wieħed isa bħala interazzjoni normali bejn is-sessi. Saqsejna aħna dwar pereżempju xi ħadd li busek, janqek, imissek, b'mod inti ma tkunx tixti u ma tkunx trid dan, dan il kuntatt kif ukoll kommenti suġġestivi u SMS jew emails li offenduk u aħna ġifiri saqsejna b'mod separat għal violenza li tkun fizika u oħra li tkun timmolestak. Allura aħna edna li madwar nofs nisa fl-Unjoni Ewropea kienu vittmi ta' molesti sessuali f'ħajjithom. Kellna waħda minn kull ħames nisa illi kellhom esperjenza ta' molesti sessuali fl 12 xahar qabel ma sartilhom l-intervista. 32% tal-vittmi kollha qalu illi il-persuna illi molestatum sessualment kien jew li mallem tagħhom jew kollega jew inkella xi klient. 75 minn nisa fil-karigi professjonali ukoll kellu eh, molestati sessualment u naraw illi fil-kuntest tal-cyber harassment 20% tan-nisa bejn 18-29 sena għaddew minn din l-esperjenzi, per eżempju, e-mails, SMSs u dan it-tip. Imbagħad il-vjolenza fil-tfulija hawnhekk qegħdin nippruvaw ntukom idejhom tixqalu n-nisa dwar l-esperjenza tagħhom ta' vjolenza sesswali fit-tfulija. Għaliex to element ta' sondaġġ kien li nsaqsu mhux biss in-nisa dwar l-esperjenzi tagħhom matul il- ħajja adulta tagħhom imma anke qabel 15-il sena fil-każ ta' vjolenza sesswali qegħdin ngħidu hawnhekk. Mela, In-nisa qed jgħidulna illi meta kienu għadhom tfal kien hemm adult illi kiexha fil-ġenitali tiegħu kien xi ħadd illi ġeluhom illi għodu arbanin qudiem xi kamera, video illi missewhom jew missewlhom sidirom kontra ir-rida tagħhom jew li kellhom imissu inkella s-sider jew inkella l-ġenitali ta' ħadd U dejjem saqsejn jekk kienx raġel jew mara jekk għamlulhom dan u kellna waħed fil-mija tan-nisa li qalu illi bħala tfal u ma kienu ġew sforzati ikollhom jagħmlu l-att sesswali ma' xi ħadd. U dan qegħdin ngħidu li madwar 12 fil-mija ta' nisa fl-Unjoni Ewropea esperjenzaw violenza sessuali um, u illi 97% tal um, kienu rġiel li ġelhom jagħmlu daw l-affarijiet. Umbagħad għedna x'tib ta' rispons irid ikun hemm xista jisir dak li għandu x'jaqsam mal-edukazzjoni, appoċ u kif nistaw inwaffqu l-violenza fuq l-internet. Mela dwar il-prevenzjoni rridu naraw kif aħna nistaw inwaffqu l-violenza milli s-seħ. Għalli xina tajkom stampa kera ħafna ta' dak li qed jiġri madwar l-Ewropa dawn iċ-ċifri u għalhekk aħna kif nistgħu naċċertaw li dawn iċ-ċifri nistgħu innaqsuhom. Jek tiżu tħarsu lejn riżultati ta' sondaġġ tana, dan tista' tagħmluh permezz Data Explorer tagħna li tistgħu taraw fuq il-website tal-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali. Grazzi. That was exactly 10 minutes on the Zammejt eżattament ma' 10 minuti. Grazzi tal-li ġejt fosna u samt manna din l-informazzjoni. Jiena dalodu sebt li dinija dan huwa tarif imprezzabli għalina li xinna nfittxu dejta paragonabli fl-Unjoni Ewropea u jekk aħna rridu niksbu xi ħaġa, jekk aħna rridu niblu xi ħaġa, rridu nkunu nafu x'għamla għandha. U dejta l-istatistika hija importanti ħalli nkunu nafu x'inhi realtà kif nistgħu nispjegawha. Imbagħad wieħed ikun jista' jsib l-aħjar għodda ħalli jindirizza din il-problema. L-affarej u l-istatistika tagħha ser tkun tassew importanti għal bosta politiċi, soċjetà ċivili fost l-oħrajn. Grazzi. Issa għandna t-tieni panel, tielet parti ta' din is-sessjoni u se jkollna skambju ta' femmit dwar il-possibilitajiet differenti ta' azzjoni fuq livell Ewropew ħalli niġġeldu il-vjolenza fuq in-nisa. Kif qedtilkom qabel? Ġimgħa ilu l-Parlament maġġoranza kbira adotta rapport ta' inizjattiva leġislattiva, rapport ta' Sinjora Parvanova, illi fih proposti konkreti għal leġislazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Ser ikonna tliet membri tal-panel ngħaddi l-kelma li Sinjora Daniela Bankier l-Aġent Direttur għall-Ugwaljanza Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja fiħdan il-Kummissjoni Ewropea. Grazzi tassew tal liġejt ġejt fosna għandek 10 minuti. Iva, grazzi. Grazzi tal dissidentuni sedentuni għawnek il-lum għal din il-laqa interparlamentari tal-Komitat u diskussjoni sabiex nevitaw il-violenza fuq in-nisa. Grazzi wkoll tal-li din il-laqa l-possibilità illi niltaqaw u nitkellmu dwar dan is-suġġett hekk importanti. Sinjuri, kuljum in-nisa u l-irġiel, in-nisa u l-tfajliet jiġu umiljati maqtula għaliex huma nisa jew tfajliet. Jiġri kullimkien f'kull pajjiż fl-Unjoni u barra l-Unjoni. Istarriċ illi da dal-ħodu mill-Aġenzija Drittijiet Fundamentali jgħidilna illi waħda minn kull tlet nisa għaddew minn xi forma ta' violenza sessuali jew fizika sa minn l-età ta' 15-il sena. L-istħarriċ ukoll jisħaq dwar il-problema ta' nuqqas ta' rapportar vittma waħda minn tlieta li tirrapporta l-inċident serju lill-pulizija jew xi servizzi oħra. Dan naturalment iwassal għal sottovalwazzjoni tal-iskala tal-problema li sarrix tal-fraj jgħid ukoll juri wkoll id-differenzi bejn l-istati membri. fir tal-esperjenzi ta' violenza, rispons tal linja ta' politika u wkoll il-dispożizzjoni ta' servizzi ta' appoġġ kif ukoll forom ġodda ta' violenza li soqilhom aktar attenzjoni fil-ġejjini pal pereżempju l-violenza ċibernetika illi tinvolvi teknoloġiji ġodda. Violenza fuq in-nisa tibqa' waħda mill-wieħed mill-aktar drittijiet eh, mifruxa, l-ksur ta' drittijiet tal bniedem mifruxa, u din għandha x'taqsam ma' rabtiet bejn nisa u l-irġiel. Il-vjolenza kontra n-nisa tikkontribwixxi għal diżugwaljanzi fost istessi sessi tal-qoti soċjetà kollha kemm u għandha konsekwenzi mifruxa fir-rigward tal-impjiegi tan-nisa l-għada ekonomika u l-istatus tas-saħħa tagħhom. Hekk kif il-violenza fuq in-nisa spiss sir minn xi ħadd li wieħed ikun jafu, sieħeb jew membru tal-familja. In-nisa li għaddew mill-violenza spiss ikunu marbuta motivament ma' min iwettaq il-violenza u jiddependu ekonomikament fuq il-vitma. ħafna każijiet tkun soġġett tal-violenza b'mod repetut ċertu ċikli u kol periodi ta' kalma meta jiddispjaċi l-aggressur. Il-vitmi jkunu mħawda u jaddu minn taħlita ta' mħabba, ħtija, biza, nuqas eh, eh, u kol għajb u mistija. Xidrabi ikun hemm l-idea li kwistjoni bħal din hija waħda privata u tbatija tagħhom spiss ma tingħatax importanza il-vitmi jibqaw sikta, ma jkunux jiridu jirrapportaw il-violenza li huma jgħaddu minna, u ma jkunux xiridu jfittxu għajnuna mis-servizzi relevanti. Każijiet li jiġu rapportati huma biss parti ċkejkna minn dan il-fenomenu. Issa, sinjuri, x'qed tagħmel il-Kummissjoni Ewropea sabiex tindirizza l-vjolenza fuq in-nisa? L-ewwel nett jiena nixtieq infakkarkom il-vjolenza il violenza il vjolenza hija waħda minn ħames prioritajiet tal-politika tal-ugwaljanza tas-sessi tagħna e kif sipulat fi strateġija tagħna l-ugwaljanza fost is-sessi li kopru li tkopri s-sena 2010 sa 2015. Walek il-vjolenza fuq in-nisa għandha post tassew prominenti fit-tfassil tal-politika tagħna. Issa dwar l-għodot l-istrumenti li aħna għandna. Nixtieq nisħa illi fit-trattati mem lebda bazi speċifika sabiex tiġi mitġilda il-violenza fuq in-nisa. Ir-responsabiltajiet ewlenin huma tal-istati membri. Responsabiltajiet sabiex jevitaw il-violenza, jikastigaw ir-reati ta' violenza u jipproteġu u jappoġġaw lil vittmi tal-violenza. Issa jien nixtieq ukoll ngħid li l-Kummissjoni Ewropea hija dedikata bisħieħ fl-użu tal-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea biex tappoġġa l istati membri fl-evitar u l-ġlieda kontra kull forma ta' violenza fuq in-nisa. L-ambizzjoni tagħna hija li aħna niżguraw l-azzjonijiet tagħna jikkumplementaw l-azzjoni nazzjonali u jdaħlu ċertu valur miżjud fl-Unjoni Ewropea. Pass importanti l-ewwel pass importanti huwa l-intejbu l-arfin dwar dan il-fenomenu u għalek l-istħarriġ tal-affarej u għattant importanti fajnejn l-Komissjoni Ewropea taħdem jitfit ma l-atturi relevanti kolla pal drittijiet pal aġenzja drittijiet fundamentali l-Eurostat u l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza fost sessi Vilnius sabiex ikun hemm aktar u informazzjoni aħjar dwar il-vjolenza għaliex din, din informazzjoni din id-data dwar il-vjolenza bija biss aħna nistgħu infaslu politika linji ta' politika effettivi wkoll nkun nistgħu nagħmlu kontroll tal-progress. Il-Kummissjoni Ewropea tindirizza wkoll il-violenza fuq in-nisa fil-kuntest tal-ġlieda ta' diskriminazzjoni fost istess f'termini aktar ġenerali u diżugwaljanzi fil-leġislazzjoni Ewropea u fil-linja ta' politika. Il-vittmi ta' violenza għandna nħarsuhom. Fl-Ewropa kollha hemm bżonn ta' liġijiet sabiex innafru lil min wettaq reat u nipproteġu lil vittmi. Nixtieq infakkarkom illi aħna ksibna l-adozzjoni ta' qafas legali komprensiv fil-ġustizzja ċivili u kriminali fuq livell Ewropew dan il-qafas jinkludi direttiva dwar it-traffikar tal-bnedmin l ispess ta' sekwiti ikunu n-nisa direttiva kontra l-abbuż sessuali u l-isfruttar sessuali ta' tfal u l-pornografija ta' tfal id-direttiva dwar l-ordni ta' protezzjoni Ewropea fi kwistjoni kriminali kif ukoll regolament li huwa applikabli fi kwistjonijiet ċivili u fl-aħħar mhux l-inqas dan l-aħħar kellna id-direttiva dwar id-drittijiet tal-vittmi ta' reati fejn nisħu dwar il-ħtieġa ta' protezzjoni xierqa għal vittmi ta' violenza fuq bażi ta' sess. Issa l-Kummissjoni tħeġġeġ l-Istati membri sabiex timplementa dan il-qafas fuq il-livell nazzjonali u sa tagħmel monitoraġġ tal-implementazzjoni effettiva. Il-Konvenzjoni tal-Konsil tal-Ewropa li diġa semmet illum dwar prevenzjoni u ġlieda kontra l-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika hija leġislazzjoni oħra ta' importanza illi ser twassal għal aktar progress fil-ħidma tagħna l-Kummissjoni taħta f'kull opportunità biex tappella l-Istati membri ħalli huma jirratifikaw din il-konvenzjoni ħedġu jekk joġobkom il-parlamenti nazzjonali tagħkom, il-gvernijiet tagħkom ħalli jieħdu passi sabiex jirratifikaw din il-konvenzjoni. Il-Kummissjoni jew wkoll determinata li tagħmel użu sħiħ mid-drittijiet il-ġodda, il-programm ta' gwaljanza u ta' ċittadinanza ħalli tkompli tappoġġa u tiffinanzja attivitajiet ta' trawim ta' kuxjenza, tagħmel skambju tal-aħjar prassi fuq bażi regolari u kol tagħti fondi lill gvernijiet lill NGOs u l-networks illi qegħdin jaħdmu fil-qasam tal-prevenzjoni u l-erda ta' kull tip ta' violenza. Fl-aħħar net jiena nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom għal komunikazzjoni li ġiet dan l-aħħar dwar il-erda tal-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili. L-FGM hija waksur ta' drittijiet tal-bniedem, u, for, u forma ta' bus ta' tfal. Din il-komunikazzjoni, il-Kummissjoni Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna jistipula miżuri interni u esterni ħalli niżviluppaw ftejjem aħjar tal-FGM, nevitaw l-FGM permezz tal-kollaborazzjoni ma' komunitajiet effettivi u koll appoġġ permezz ta' kooperazzjoni fost is-setturi u koll nappoġġaw il- prosekuzzjoni tal-FGM fl-istati membri u niproteġu l-nisa li jinsabu friskju ta' dan qed jgħixu fl-Unjoni Ewropea u wkoll fi bnadi fid-dinja fejn jitwettaq dan ir-rejat. Sabiex tiżgura li kun hemm segwitu tal-azzjonijiet, il-Kummissjoni se tagħmel monitoraġġ u ser tara xi progress sar fuq bażi annwali fl frazzjonijiet tagħna u l-komunikazzjonijiet tagħna. Sabiex nikkonkludi nixtieq ngħid li l-Kommissjoni hija determinata li tibqa' tappoġġi tappoġġa lill istati membri fil-qerda ta' kull tip ta' violenza fuq in-nisa. Dan se tagħmlu billi tiżviluppa inizjattivi mirati u konsistenti fuq livell Ewropew u tuża bisħieħ il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea. Aħna nemnu il-relazzjoni u l-kooperazzjoni fuq il-livelli kollha huma meħtieġa. Għalhekk ejjew inkomplu niġbdu l-istess ħabel sabiex neqirdu il-vjolenza fuq bażi ta' sess fl-Ewropa. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you very much, Daniela. Grazzi, Daniela. U importanti immens li għanna l kummissjoni prezenti biex tindirizzana u tgħidilna dwar dak li intom qed tagħmlu l-perspettiva tagħkom jiena tassew sodisfatt illi inti dedikajt ftit mill-ħin tiegħek u tinsab preżenti magħna hawnhekk biex tgħidilna x'inhi l-perspettiva tal-Kummissjoni. Grazzi, grazzi tal-li tinsab fostna issa. Il-kellem li jmiss, signora Silvia Wolbi, professora soċjoloġija, president tal-UNESCO fir-riċerka ta' relazzjonijiet fost is-sessi fl-Università ta' Lancaster fir-Renju Unit. 10 minuti jekk jogħġbu, grazzi. Jiena llum se nitkellem dwar tliet ħidmiet tal-Unja Ewropea l-ispejjeż tal-vjolenza fuq in-nisa l-perspettivi legali, hemm ħafna perspettivi fir rigward tal-vjolenza fuq in-nisa u wkoll se nagħtikom rendi kont tal-politika tal-istupru madwar id-dinja. Jiena ser nitratta ħames modi differenti ta' kif għanna niformulaw azzjoni strateġika ħalli ntemmu l-vjolenza fuq in-nisa. Se nibda bil-kwistjonijiet legali. Mbagħad ngħaddi għal kwistjonijiet ekonomiċi, settu l-aktar tradizzjonali ta' kompetenza fih dan l-Unjoni Ewropea, u mbagħad nitratta kwistjonijiet ta' bilanċ fit-teħid ta' deċiżjonijiet, ir-riċerka, l-pjanar strateġiku, il-liġi l-ewwel nett. L-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar snin kellha serje ta' direttivi dwar ċertu frammentazzjonijiet ta' violenza fuq in-nisa għandna l-lista protezzjoni, traffikar, il abbuż sesswali ta' tfal drittijiet tal-vitmi, kwistjonijiet ta' intimidazzjoni ta' harassment illi spiss sarfu fi violenza fuq in-nisa. Għalhekk kif nistgħu nimxu l qudiem Għandna żewġ alternattivi strateġiċi. U ma qudiemna hawnhekk. Il-Parlament Ewropew irid jagħmel ħafna, irid jindirizz artikolu 2-5 bit-trattat fuq il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea u imbosta setturi fejn l-Unjoni Ewropea tista' tkun kompetenti. Imbagħad it-tieni situazzjoni, pass wara pass, biċċa biċċa. L-akkumular ta' direttiva wara direttiva, azzjoni xkejkna wara azzjoni xkejkna, sabiex xi darba naslu. Hemm strateġiji differenti u jkunu kollha jinsabu qudiemna bħala alternattivi ta' kif nistgħu nimxu l qudiem. Issa, jekk nara x'jistgħu jkunu dawn il-passiġġ kejkna l qudiem nistgħu naraw illi fil kompetenza ta' Trattat ta' Lisbona, Trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea l-artikolu 83 nistgħu naraw kompetenzi marbuta mal-liġi kriminali. Sabiex ikonna zona komuni ta' libertà, ġustizzja u sigurtà dan nistgħu nagħmluh billi narfu għal billi nippermettu li jkun hemm rikonoxximent reċiproku tal-standards. Dan jista' jsir biss meta jkun hemm standards legali illi bejn wieħed u ieħor ikunu l-istess. Eh, nixtiequ naqri iktar f'dan ir-rigward. U jew ma ninsewx il-liġijiet ta' diskriminazzjoni. Dan kien settur fejn l-Unjoni Ewropea żviluppat setat u hemmhekk rajna l-ħidma inizjali dwar kwistjonijiet ta' violenza fuq bażi ta' sess dak iż-żmien konna nsejħulu harassment, intimidazzjoni u intimidazzjoni sessuali jiena nixtieq ngħid illi l-violenza fuq in-nisa ta' taħt l-intimidazzjoni fuq bażi tal-ġen tas-sess u nistgħu bej wieħed nifmuha bl-istess mod. Il-limiti issa. X'inhuma il-limiti tal-Unjoni Ewropea? Mhux il-limiti li għandkom intom li qed mexxu l-gvernijiet fl-istati membri, imma limiti fuq livell Ewropew. X'jista' wieħed jagħmel jekk juża l-metodu ta' pass wara pass, ftit ftit. Persuna, jekk persuna li tkun għamlet wet estupru taħrab minn min, min pajjiż, persuna li tkun allegat li l-istuprat taħrab mill pajjiż u tmur f'pajjiż ieħor. Jista' jkun illi aħna nassumu li hemm l-istess liġijiet fl-Ewropa kien argumenti b'saħħithom dan l-aħħar każijiet bi profiloli illi damu xur sabiex jisolvew. Mhux aħjar li kieku kellna ċarezza legali ħalli jkun hemm rikonoxximent reċiproku tal-sentenzi fis-settur tal-istupru unsolvu kwistjonijiet pal per eżempju lebda eżenzjoni jekk qed ikun miżewweġ. U għalhekk din il-potenzjalità għal direttiva li segwi l-istess direzzjoni li aħna rajna eh, bl-iżvilupp ta' direttivi dwar traffikar u l-ordni ta' protezzjoni. Sa nagħmlu l-istess fir-rigward ta' l-attakki domestiċi. Kull pajjiż għandu liġijiet kontra l-attakki. Xi pajjiżi jippermettu li jkun hemm xi eċċezzjoni jekk wieħed ikun miżewweġ, imma mhux aħjar ikonna ċertu ċarezza ġudizzjarja billi jkollna direttiva illi tgħid illi m'hemm l-ebda eċċezzjoni jekk wieħed ikun miżewweġ fi kwistjonijiet marbuta mal-attakki Dan huwa eżempju ta' kif nistgħu nkomplu dan billi niġmaw direttivi pass wara pass u jkollna pakketti ħalli niżguraw illi dawn id-direttivi jiġu implementati bl-aħjar mod. Issa, l-aħħar slide. Violenza fuq bażi ta' sess hija marbu huwa kunċett marbuta sew mill-qrib għall-intimidazzjoni fuq bażi ta' sess li hawnhekk diġà għandna kompetenza tal-Unja Ewropea fis-settur tal-liġi tal-impjiegi u wkoll distribuzzjoni ta' servizzi u prodotti il-sejl u il-beħ u distribuzzjoni. Dan nistgħu nsaħħuh aktar permezz pereżempju ta' artikolu 19. Għanna l-alternativa li hija il-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fejn niddikjaraw il violenza fuq in-nisa bħala settur, dan huwa l-pass radikali li intom qed tipproponu bħala Parlament Ewropew. U għalhekk għandna dan id-dibattitu. Issa l-ekonomija. L-Unjoni Ewropea ilwa żmien twil kollha kompetenzi fl-ekonomija u f'dan is-settur rajna illi żdiedu l-kwistjonijiet ta' ugwaljanza. fost is-sessi. Il-violenza fuq in-nisa mhuwiex taġit għall-ekonomija. Jeqret l-abilità ta' dak li jkun tan-nisa illi jkunu jistgħu jitlu fis-suq tax-xogħol. Għalhekk din hija kwistjoni ekonomika u nistgħu nirrikorru għall kompetenza tal-Unjoni Ewropea fis-settur tal-ekonomija u naraw x'inhuma r-riżorsi illi aħna għandna fis-settur tal-ekonomija artikolu 153 l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol. Naf li fl-modi dan kien dwar il-ħadit u l-azzar, imma jekk nespandu daqsxej l-affarijiet jista' jkollna nisa illi ġew abbużati fiżikament illi jkunu jistgħu jaġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol. Xi ngħidu dwar il-fondi strutturali Ewropej suppost iridu jindirizzaw kwistjonijiet ta' dannu ekonomiku. Forsi jistgħu jiġu applikati kif ġara fil-Greċja milli nista' nifhem għal kwistjonijiet ta' involviment tan-nisa fl-ekonomija u bekk jinnużawhom mod aktar effettiv u f'termini aktar usa. U ngħidu dwar il-linji gwida wisajn ekonomiċi fl-Unjoni Ewropea. M'għandhomx jarfu li l-vjolenza fuq in-nisa huwa ta' detriment għan-nisa. Jekk naraw l-esperjenza tar-Renju Unit, il-vjolenza fuq in-nisa tiswa lill-Unjoni Ewropea 228 biljun euro fis-sena. Dan askapitu tal-ekonomija u iva hawnhekk l-Unjoni Ewropea għandha kompetenza u nistgħu naraw xi żviluppi innovattivi. Riċerka. Nisimgħu ta' spess li hemm bżonn ta' riċerka jew nagħmluha fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Xi ngħidu dwar Horizon 2020? Nistgħu nidentifikaw kwistjonijiet eh, marbuta mal-sess f'dan il-programm le, diffiċli, forsi fit fassin li jmiss jistaw jidaħlu xiftit tal-mainstreaming, għabbażi ta' sess, ta' dak li jkun, għalli konna xej ta' riċerka, setturi ieħor li jekk namlu xej ta' sforz ikonna aktar kompetenza. Bilanċ fost istessi u teħid ta' deċiżjonijiet l-Nazzjonijiet Uniti talbu għal dan fi żoni ta' konflitt u nafu illi jekk ikonna żama ta' paċi tkun importanti sabiex innaqsu il-violenza fuq in-nisa f'dawn iż-żoni. Għanna ħafna modi kif nistgħu nixol qudiem, jew bil-kbir, jew inkella bil-mod il-mod fl-ekonomija, fit-teħid ta' deċiżjonijiet, aktar riċerka u aktar ippjanar strateġiku. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna tal-li tajtna proposta verament konkreta ta' kif aħna nistgħu nieħdu azzjoni. Wara din prezentazzjoni żgur li ħadd ma jista' jgħid minnkom, aħna xanna nagħmlu issa, vera napprezza illi tajtna daw l-eżempju kollha huwa tajjeb illi niftakru li vera illi mux dijem niftemu bejnietna bejn il-Kommissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropea iżda fuċċertu affarijiet naqblu żgur. Grazzi ħafna. Issa nistgħu naddu għal l-aħħar kelliema li ħad tirrappreżenta s-soċjetà ċivili. Jiena kontenta, kuntent ħafna illi inti Edha għawek, nissa nistiden Vivian Teitelbaum, President tal-Lobby Favur nissa fuq l livell Ewropew. Grazzi ħafna, nixtieq nibda bil ngrazzja lilek. Sur President, Aziz Miguel ta' din l istadina u unura lija u pjaċir kbir li edha għawek ma' konsa biex niċċelebra il-ġurnata internazzjonali tan-nisa fl-kien mal-Kumitat ta' Drittijiet tan-nisa u tal-Gwaljanza tal-Bej Sessi. Ħalli naraw li dan ikollu rwol importanti u ewlieni ħalli niskuraw il-suġġett tal-ħarsin ta' drittijiet tan-nisa dejjem jibqa' importanti fl-aġenda politika tal-Unjoni Ewropea. Fit-tfassil tal-politika kollha, kif tafu il-lobby tan-nisa waħed mill-ikbar NGOs fl-Ewropa li għandha sħobija li testendi għal membri mill-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea kif ukoll mill-pajjiżi tas-Serbja, Maċedonja u Turkija. U vera mument ċira li jiena edha għawek ma'kom illum sabiex nitkellem fissem il-nisa kollha nirrepreżentaw u naqsam magħkom li tħassibu l-isfidi illi n-nisa kollha fl-Ewropa kollha qegħdin ħabtu maħħom. magħhom f'dak li għandu xieqsam il-violenza fuq il-nisa. Ħna smajna l-lum kif il-violenza fuq il-nisa għada tinħas ħafna hija problema tinħas ħafna fl-Unjoni Iċ-ċifri li ħarġu bihom l-fra, l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali, verament kexkxuna. Iżda sfortunatament dawn iċ-ċifri ma kienx ta' sorpriża lina. Aħna ilna snin sħaħ nitkellmu fuq ir-realtà tal-vjolenza fuq in-nisa, kemm din hija problema illi għadha tinħass u x'impatt għandha fuq in-nisa kollha. Il-vjolenza fuq in-nisa huwa wieħed mill-ixkil l-iktar ovvi għall-ugwalenza bejn in-nisa u l-irġiel. Il-fatti u ċifri li jiprezentaw il fram din l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali, juru li dawn huma provi tal-fatt li huwa bżonn urġenti li aħna nieħdu azzjoni. Diġà fl-1999 aħna rajna illi marra minn kull ħames nisa fil-fatt esperjenzat il-vjolenza domestika fl-Ewropa. Llum il-ġurnata nistgħu naraw il-affarijiet ma nbidlux wisq ma tibux il-Kummissjoni Ewropea diġà privat tagħmel dak li tazza biex tindirizza il-problema tal-ksur ta' drittijiet tal-bnidem, speċjalment dawk tan-nisa, waħna kontenti illi Sinjor Redding ħadet impensa biex tiżviluppa iktar rodda u iktar leġislazzjoni sabiex nipprevjenu l-vjolenza kontra n-nisa. Aħna nafu illi għanna dan l-ordni ta' protezzjoni u ħarsin Ewropea u anka direttiva dwar id-drittijiet tal-vitmi. L-inklużjoni tal-perspettiva ta' drittijiet tan-nisa huwa strument fih nifsu sabiex aħna nigarantixxu l-ħarsien u nagħtu għajnuna anka lil nisa li huma vittmi ta' violenza illi qed ehm, Essir minnaħat tal-irġil, aħna għanna program tafna u koll u importanti ħafna sabiex aħna nizviluppaw inizjattivi, għal nanalizzaw, niprevjenu violenza fuq il-nisa u nizviluppaw proġetti sabiex verament waslu għal-bidla fil-ħajiet tan-nisa. Flimkien, flimkien mal-membri tagħna aħna din komplu naħdmu sabiex nferxu iktar informazzjoni fuq il-violenza fuq il-nisa sena li għaddit, aħna meta kajna t-tini, riżultat t tini barometru fil-ħdan l-osservatorju tagħna, kien dan kien fuq l-istupru u aħna nafu illi mill-istupru hija l-ikbar problema li għandna dan huwa kodifikat bħala problema bħala reat fil-leġiżlazzjonijiet nazzjonali tagħna din hija forma ta' violenza min-naħa tal-irġiel li ma tantx tintwera fil-pubbliku dan jirrappreżenta numru ta' atti li l-irġiel jużaw kemm fuq livell individwal kif ukoll b'mod kollettiv sabiex jeżerċitaw is-seta tagħhom u jżommu kontroll u jiddominaw lin-nisa. Mit-23 pajjiżi li aħna analizzajna ħamsa minnhom biss kellhom leġiżlazzjoni li kienet dwar definizzjonijiet li hemm fil-Konvenzjoni ta' Istanbul. L-informazzjoni li qed niġbru mhijiex biżejjed b'ċertu eċċezzjonijiet naturalment, iżda l-informazzjoni dwar il vitmi li huma nisa għal dawk il-każijiet ta' stupru li kienu rapportati ma m'għandna informazzjoni mkien, ma sibni mkien. Aħna qed naraw li huwa snat li mill-inqas 90% tal istanbul każijiet ta' stupru mhumiex irrapportati u l-servizzi ta' appoġġ mhumiex biżejjed, mhux qed jagħmlu biżejjed, jew kellha huma nieqsa kompletament. L-appoġġ għall-ġobra tal-informazzjoni turina li fl-Ewropa aħna rridu nagħmlu iktar ġimgħa li għaddiet il-Parlament Ewropew adotta żewġ riżoluzzjoni importanti waħda minnhom fuq il-vjolenza fuq in-nisa u l-oħra fuq il-, -il il-vjolenza kontra n-nisa u l-prostituzzjoni, l-esploitazzjoni sessuali. Il-membri tal-Parlament Ewropew ukoll analizzaw is-sitwazzjoni bl-istess mod. In-nisa mhumiex imħarsa bl-istess mod fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan jiddependi fuq fejn joqogħdu. In-nisa jistgħu jkunu f'pożizzjoni illi jkollhom aċċess għas-sistema ġudizzjarja u nkella li l-każ tagħhom jinstema' il-fatt li hemm ħafna stereotipi dan għandu rwol importanti u qed jiprevjeni l-bidla tal-mentalitajiet li hija ħaġa li hemm meħtieġa. Minnaħa qegħdin naraw li fil-kuntest tal osterita nisa qegħdin jitwarbu iktar u ehm, jitpoġġaw l lura sabiex jassumu responsabilità tradizzjonali tal-persuna li tiħossib il-familja u dan jagħti wassal għal iktar stereotipi tas-sessi u tal-wol ta' responsabiltajiet u l-priorità tingħata dejjem lill-xogħol li għandu jkollu r-raġel u għal post tal-mara fil-familja u fid-dar. Jena naħseb li dawn l-għażliet anka li qed isiru Edin id-dajfu l-indipendenza possibli ekonomika tan nisa. Aħna edin naraw illi għanna dan il-fenomenu ta' ipersessualità li edha tikber fl-Europa u edin naraw li edin tkun hemm iktar promozzjoni ta' l-apparenza u li l-apparenza hija aktar importanti mill-istima tiegħek personali. Dan għandu impatt dirett fuq ir-relazzjonijiet bejn in-nisa u l-irġiel u anka il-vulnerabilità tan-nisa u tal-bniet għal violenza minnħat l-irġiel. Ir-riżoluzzjonijiet minnħat l-Parlament Ewropew fil-fatt ħadu in konsiderazzjoni diskrepanza li hemm bejn leġislazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea li jindirizzaw il-violenza fuq in-nisa. Is-sena d-dieħla l-Unjoni Ewropea flimkien mal-pajjiżi kollha fuq dan il-pjaneta ħan iċċelebraw 20 sena mill minn middu bdiet il-pjattaforma ta' Beijing għall-azzjoni illi dan huwa fil-fatt dokument għal ġus maquda li kien importanti ħafna għal promozzjoni ta' drittijiet tan nisa u sabiex il-ħakna livell ta' ugwaljanza bejn nisa u l-irġiel. Il-violenza fuq in-nisa jew waħed mitnax il-qasam kritiku importanti li fil-fat kien identifikat mill-pjattaforma. 20 sena wara li twaqfet din il-pjattaforma fissa jkun illi naraw li din il-pjattaforma għad relevanti. L-azzjoni globali fil-fat edha tidher iktar u hemm iktar talba sabiex aħna nwaqfu il-vjolenza fuq in-nisa il-ġimgħa xar li għadda nsi aħna ħadna sem fit-tieni Eh, edizzjoni tal-program ta One Billion Rising li azzjoni globali kontra l-violenza fuq in-nisa. Ħafna mill sa' ta' dan il-Parlament naqdu magħna u appoġġaw it-talba tagħna ħalli naraw li s sena 2016 aħna jkollna is-sena eh, dedikata għal eh, ġita kontra l-violenza fuq in-nisa. Aħna nafu li l-prevenzjoni tal-violenza fuq in-nisa ma jistax ikolla suċċess jekk il-gvernijiet ma jieħdux azzjoni u jekk ma jeżerċitawx il-leġislazzjoni implementaw kif suppost. Aħna eh, rridu naraw li n-nisa kollha jkollhom aċċess għas sistema ġudizzjarja, speċjalment in-nisa li għandhom ħtiġijiet speċifiċi bħal nisa li għandhom diżabilità nisa li huma migranti, nisa li huma lesbjani jew transgender, kif ukoll nisa anzjani u nisa żgħażagħ. Aħna għandna bżonn aktar servizzi u miżuri sabiex nappoġġaw lil dawn in-nisa u ngħinuhom sabiex huma jibqgħu jgħixu ħajja normali wara li jkunu fitmi ta' eh, violenza u nejn jkunu jistgħu wkoll jibnu ħajja ġdida. Aħna bżonn li nibdlu l-mentalitajiet. Aħna fil-lobby tagħna nemnu il-azzjonijiet ta' prevenzjoni fil-forma ta' kampanji ta' formazzjoni taħriġ ta' professjonisti li natu l-impressjoni li saljan jista' jkollhom is-seta u jassumu responsabiltajiet tagħhom, naħdmu iktar mas-subien u mal-irġiel, attivitajiet fl-iskejjel, l-inklużjoni ta' drittijiet tan-nisa fil-kurrikulum tal-edukazzjoni. Din hija xi ħaġa importanti daw jistgħu jkunu miżuri ta' suċċess biex għandna indirizzaw il-problem tal-violenza fuq in-nisa. L-Unjoni Ewropea tistax tistenna 20 sena oħra, aħna nappellaw lill-Istati Membri u l-Kummissjoni l-Kummissjoni Ewropea sabiex il-koll naħdmu fl-imkien. U fl-imkien mal-Parlament Ewropew il-ġdid aħna naslu għal strateġija illi tista' tibdel is-sitwazzjoni, strateġija progressiva tal-Unjoni Ewropea li tista' twaqqaf għal kollox il violenza fuq in-nisa. Din hija parti mit-talba li aħna qegħdin nagħmlu issa matul l-elezzjonijiet Ewropej. Grazzi. Thank you so much, Vivian. Grazzi ħafna. Viviane u jiena verament naqbel miegħek meta qed il-liġi u tistax tibdel kollox, pero il-liġi zguri li wieħed mill-lodda l-iktar importanti li aħna għandna fidejna sabiex nibatu messaġġ, sabiex nippruvaw għalmejn u niblu ċertu affarijiet fis-soċjetà Dan huwa pass importanti ħafna li aħna rridu nieħdu ħalli nersu iktar din id-direzzjoni. Jiena nixtieq ngħid ukoll li l-EWL dan il-lobby huwa importanti ħafna għal ċertu membri tal-kumitat tagħna minħabba li dejjem tagħtu kontribuzzjoni professjonali ħafna għal proposti u l-idejat li aħna nkun qed niddiskutu. Ġifieri vera napprezzaw ix-xogħol tagħkom. Tajjeb, mela issa nistgħu niftu d-diskussjoni għal membri tal-parlamenti nazzjonali u anka l-oħrajn li jixtiequ jitkellmu kif fettilkom għandna regola li għandkom biss 3 minuti sabiex titkellmu jekk tiskorru daw 3 minuti naħa waqafkom. Nibdew bis-Sinjora Maria Depusi mill-Greċja u mbagħad għandna Sinjura Dajna Kazaka mill-Latvja. U waraja nisimaw l-Sur Sofokles minn ċipru. Nibdew bis-Sinjura Marija Ripuzi mill-Greċja, għandek 3 minuti, kjoġbo. Grazzi ħafna. Jiena vera kontenta li edha għawek ma'kom illum. lum U nixtieq ngħid ukoll illi fil-fatt jiena għandi l-impressjoni li s-solidarità bejn in-nisa tieqa fil-frontieri nazzjonali iżda illi hawnhekk kienet nara illi dan mhux dejjem huwa l-każ li dan imur oltre il-frontieri nazzjonali. Jiena verament għandi inħoss din is-solidarità Minkejja li jiena waħda mill-ftit nisa li fil-Parlament Nazzjonali tiegħi li huwa dominat mill-irġiel. Jiena naħseb li r-rapport tal-Aġenzija ta' Drittijiet tal-Bniedem ta' Drittijiet Fundamentali issa qegħdin naraw li grazzi għal dawn il-ċifri qegħdin naraw biċ-ċar din il-prova ta' kemmi kbira din il-problema. Iżda dan ma mhux qed ngħidu daqs li kieku aħna ma konniex nafu kemmi kbira din il-problema tal-violenza fuq in-nisa. Aħna nafu il-problema ta' stereotipi, stereotipi marbutin mal-pajjiżi ta' tramuntana dawk ta' nofsinhar. Jiena naħseb illi dawn kien punt importanti u naħseb li l-pubblikazzjoni ta' din l-informazzjoni hija importanti ħafna ħalli bekk l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jkun jistgħu jippruvaw jassumu responsabilità tagħhom fil-ġida kontra dan il-fenomenu daqshekk kattiv. Jiena naħseb illi fil-fatt huwa tajjeb li aħna jkollna integrazzjoni fuq livell Ewropew, iżda n-nisa xorta waħda din jisfaw vittmi tal-vjolenza fuq in-nisa, vjolenza fiżika kif ukoll vjolenza psikoloġika u mentali. Jiena Naħseb illi rridu naraw issa nistgħu nagħmlu. Bradju bit xejn il-liġi wieħed mill-lodda l-iktar importanti, mela le issa sabiex niġġieldu kontra dan il-fenomenu eh, rridu naraw li iva nirratifikaw il-konvenzjoni ta' Istanbul, naddu leġislazzjoni, nfas leġislazzjoni li għafavur il-drittijiet ta' nissa, pero jina naħseb illi għanna jkollna eh, proċedura strateġika ħafna ta' kif aħna nistgħu neħdu azzjoni u mingħajra din żgur li ma nistgħux insolvu l-problemi. Il-vjolenza hija l-iktar eh, fil-fatt eżempju estrem ta' dominanza tal-irġil fuq nisa u tal-differenzi li jem bejn il-nisa u l-irġil. Dan juri bitċar li jekk aħna ma naħdmux bi struttura partikolari, aħna nistaw naraw il-xorta wahda nisa ħajibqaw jisfaw vittmi ta' atti violenti bħal dawn. Fis-sena 2006 aħna ddeċidejna fuq eh, leġizlazzjoni importanti ħafna implementajnija fejn grazzi għal din leġizlazzjoni li stupru jgħat ikun magħruf bħala reat kriminali. Dan kien pass importanti ħafna iżda kienu verament ftit minn nisa illi vera rrapportaw każijiet bħal dawn u resqu il dawk illi fil-fatt kienu responsabbli għal reati kriminali pal da qudiem il-qorti. Ma jinfadalix iktar jina l rani għafawek. Iva għandkom il-ħin għaddej markat fuq l-screen jek tixtiequ. Issa naddu għas-Sinjura Kaxaka mill-Ladvej, jekk jogħġbok għandek 3 minuti. Grazzi ħafna u nsellem lil kulħadd. Jiena nixtieq l-ewwel nett nirringrazzja lilek tal-istudentna sabiex nattendu għal din il-konferenza nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew b'mod espliċitu tal-li organizzaw din il-konferenza u grazzi wkoll il-Kummissjoni Ewropea tal-proposti. X'ingħidu fuq il ġlieda kontra violenza fuq in-nisa, violenza domestika, l-importanza li aħna innaqsu kemm jista' jkun id-demokrazija. naraw illi irraznu kemm jista' jkun il-vjolenza domestika mhux biss fuq nisa zanka fuq it-tfal, jiena naħseb li nistgħu nużaw dil informazzjoni kollha għal pożizzjoni ehm, tagħna kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq il-livell Ewropew. Grazzi wkoll l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali tagħmlu din ir-riċerka. Sfortunatament il-Latvja hija fost dawk il-pajjiżi li għandhom l-iktar każijiet ta' vjolenza fuq in-nisa fejn il-perċentwali bejn ma bejn 30 u 39 fil-mija. Jiena nixtieq nirringrazzja ħafna lill parlament Nazzjonali nixtieq nirringrazzja lill NGOs li parteċipaw ipparteċipaw fil-ħidma li kienet qed issisa biex jiżguraw li liġi ħad tkun implementata għall-anijiet tal-ġlieda kontra il-vjolenza domestika aħna palissa ninsabu fl-istadju fejn maħnix ma lesti illi aħna nwarbu l-vitma u qegħdin nippruvaw ukoll nifukaw fuq dawk in-nies li qed jikkawżaw dawn ir-reati vjolenti. L-istatistika miex qed turi li qed taħdem favorina, aħna qed naraw li l-Latvja mal u għal iktar pajjiż li huwa responsabbli għal għal problema ta' traffikar tal-bnedmin. Minn hawnhekk eh, jiġu ħafna minn nies li tkunu traffikati. Aħna rridu niskuraw bla dubju ta' xejn li d-drittijiet fundamentali jkunu rispettati u wissa illi eh, ġejn l-elezzjonijiet aħna rridu nitkellmu fuq drittijiet ta' riproduzzjoni minħabba li din dini dawn huma drittijiet li huma medda wkoll nistgħu nagħmlu sabiex innaqs kemm jista' jkun il-violenza fuq in-nisa. Jiena naħseb l-ewwel qabel kollox li għandu jkun hemm iktar nisa interessati u attivi fil-politika ħalli bekk jgħinu ħalli tittieħed id-deċiżjoni li hemm bżonn kemm fuq il-livell lokali, reġjonali u nazzjonali ħalli niżguraw li jkun hemm igwalenza bejn is-sessi ħalli neqirdu u warbu darba dejjem il-problema tal-faqar fis-soċjetajiet tagħna u kif nistgħu naraw fl-iktar soċjetajiet foqra li hemm statistika li turi illi minħabba fekk hemm ukoll riżultati ta' perċentwali għoljin ħafna ta' violenza domestika u violenza fuq in-nisa. Importanti li nisa jkunu iktar integrati fis-soċjetà tagħna, jkunu iktar indipendenti fuq il livell ekonomiku. Mistoqsija oħra l politiċi u l-dok li jedu d-deċiżjonijiet nishtiqnejt nixtieq ngħid li għandna nikkoperaw aħjar mal-Parlament Ewropew kif ukoll ma' forum soħrajn li huma responsabbli għad-drittijiet ta' nisa. Grazzi ħafna issa is-Sur Sofokles Fitis minn Ċipru. Grazzi ħafna Iva. Sinjuri, dan huwa Suġġett li qed ikun diskuss illum, suġġett attwali ħafna, suġġett li jolqatna, suġġett li ilu iked lil ħafna soċjetajiet madwar l-Ewropa. Aħna rridu naraw illi ċittadini jkunu f'pożizzjoni illi jibbenefikaw mill-drittijiet tagħhom u li jedi tagħhom ikunu dejjem ħarsa. Aħna nafu li ċertu nisa li għandhom problemi li għandhom disabilità jew għandhom ċertu liġijiet speċjali huma l-iktar li qegħdin ibatu fis-soċjetà tagħna. U fl-istudju qegħdin naraw ukoll li l-ispejjeż huma ta' madwar 16 biljun euro. U eh, jiena nixtieq nagħtikom daqsxejn iktar informazzjoni dwar il- problema f'pajjiżna aħna nafu illi fil-fatt kien hemm ċertu progress fil-ġilda kontra l-vjolenza fuq nisa iżda matul il-kriżi aħna kellna nistabilixxu ċertu prioritajiet u nbidlu l-prioritajiet tagħna u għaldi raġuni aħna ċerta waħda ddeċidejna li nkomplu nġidu kontra l-vjolenza fuq n nisa Aħna eh, f'ċipru fil-fatt bdejna bil-programm ta' ġustament finanzjarju u aħna provajna nagħmlu studju ħalli naraw eżattament kif u li ma dispozizjonijiet mill-Konvenzjoni ta' Istanbul diġa huma eżistenti fil-leġiżlazzjoni li għandna fis-seħ u li ma miżuri aħna rridu nimplementaw sabiex nirrispettaw il-prijoritajiet kollha. E, aħna f'ċipru nixtiequ li nżommu ma' dispożizzjonijiet ta' din il-konvenzjoni aħna lesti li naħdmu iktar f'dan is-sistema leġislattiva tagħna, bħriġna b'ħafna dokumenti legali wkoll sabiex bekk aħna naraw li dawk kollha li jinstabu li huma responsabbli dawn ir-reati violenti ikunu e, ikkastigati kif suppost u jiena naħseb ukoll illi nista' ngħidilkom illi il-qorti f'ċipru tista' wkoll tiġġudika ċertu każijiet ta' violenza dan huwa previst anke permezz tal-proposta leġislattiva U apparti minn hekk aħna nafu li hemm bosta nies ċipru li jixtiequ li dan isir. Apparti minn hekk jiena nixtieq ngħid li ir-reat kriminali jista' jkun illi jkun hemm informazzjoni dwar kemm fil-pajjiż u anke barra. Apparti minn hekk iridu naħsbu iktar fuq ir wol tal-pulizija f'dan kollu. Ħalli bekk il-pulizija jkollhom rwol ħafna iktar effiċenti fil-prevenzjoni u fil-azzjoni minn li tittieħed minnu fih jekk ikun hemm xi notifika ta' każ violenti fuq in-nisa, jiena naħseb illi aħna din ippruvaw ukoll nistabilixxu ċertu programmi ħalli nagħtu iktar informazzjoni lill pubbliku in ġenerali u anka sabiex naraw illi il-vittmi jkunu mħeġġa ħalli jirrapportaw każijiet bħal dan lill-pulizija u lill-awtoritajiet ta' prosekuzzjoni. Grazzi ħafna. Issanna il-kellima li jmiss nibdew bis-Sinjura Kuljani mill-Italja kieġbu 3 minuti. Grazzi ħafna jena nishtiq illi ninaqat maħatiħor li ringrazzja lill konsil tal-Ewropa, lill-Aġenziji, lill-NGOs li verament għamlu promozzjoni ta' din il-konferenza illi fil-fat li da servisa biex aħna nifirxu ta' informazzjoni. Grazzi wkoll ta' din l-informazzjoni ta' daw iċ-ċifri li għandha tkun il-bażi ta' kull xogħol li qed isir fuq il-livell nazzjonali kif ukoll fuq il-livell Ewropew. Jiena din ir-regrezzament qed nagħmlu fismi, fisem il-Parlament Taljan kif ukoll fisem il-President tal-Kamra tad-Deputati Laura Boldrini li hija mara li verament eh, tat ħafna attenzjoni għal ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem u li kellha rwol importanti ħafna fl-iżvilupp tal-azzjoni leġislattiva li tant iddiskrivita tajba il-kollega senatriċi eh, Doris Lomoro aħna qegħdin naraw li grazzi għal din il-leġislazzjoni aħna qegħdin nippruvaw nimplementaw bissieħ il-Konvenzjoni ta' Istanbul u id-dispożizzjonijiet għal kontrast kif ukoll għal prevenzjoni ta' violenza fuq in-nisa. Jiena naħseb li dak li huwa l-iktar rilevanti fil- mill-perspettiva leġislattiva u kulturali dawn huma importanti ħafna minħabba realtà li għandna fl-Italja. Jiena nixtieq nreferi mod speċjali għal violenza domestika bħala reat minħabba li aħna qegħdin nitkellmu fuq il-livell politiku mhux biss fuq livell soċjali il-problema tal-violenza fuq in-nisa minħabba li din hija problema li hija marbuta ħafna mal- nuqqas ta' gwalenza bejn nisa u l-irġiel u din mhijiex marda. Jiena nixtieq ukoll ngħid li eh, wara dak li smajna jekk f'dan il-sib li aħna jkun nazzjoni fuq il-livell Ewropew, jekk għandix naħsbu xiktar fuq il-koordinazzjoni tal-mod differenti ta' kif qed issir il-ġdida fil-pajjiżi, ġifieri jridu naħdmu iktar fil-prevenzjoni fuq l-appoġġ u mhux biss fuq il-kastik li rrid tal dawk li jinstabu responsabbli. U aħna parti minn hekk naħsbu li huwa importanti ħafna li aħna nżommu qafas eh, sħiħ kemm dak li ndixaqsam il-politika fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq il-livell Ewropew minħabba li fil-fema tiegħi din il-kwestjoni li aħna rrid ikollna strateġija sistematika din importanti ħafna minħabba li nkella kull darba li aħna nieħdu azzjoni kunu qed nieħdu azzjoni biss breazzjoni u mhux verament qed nieħdu azzjoni. Jiena naħseb li apparti minn hekk aħna mhux biss qegħdin nitkellmu fuq il-jeddiet u l-ħarżin ta' jeddiet, iżda qed nitkellmu wkoll fuq affarijiet iktar li jmorru fil-profond ta' ħsibijiet tagħna nitkellmu fuq dinjità, fuq ir-rispett, affarijiet li għandhom ikunu il-bażi tar-rispett tar-relazzjonijiet bejn il-bnedmin. Din mhix kwistjoni biss tal-kultura, jekk aħna ħampoġġuha fuq dan il-livell, vera nista' jkollna azzjoni iktar eh, Ewropea, iktar internazzjonali, u li kulħadd qal li din hija importanti ħafna sabiex aħna nieħdu azzjoni sejħa fisem kulħadd komuni ġifieri. Grazzi ħafna, Signora Ross Martinez in Spanja. Resi, muchas gracias. Ma nofsinar tajjeb u grazzi ħafna. Tal-li organizzajtu din il-ġurnata ta' dibattitu tant importanti, fjum tant importanti Il-violenza fuq in-nisa hija waħda mill-manifestazzjonijiet l-ar waħda tan-nuqqas tugwaljanza bejn il-ġeneri u il-ħafna nisa huma vitmi għas sempliċi fatt li huma nisa imma anke l-ulidhom it-tfal tagħhom u din hija kriżi ovvjament ekonomika li qed tif qed tolqos il kulħadd imma dawk il l-aktar vulnerabbli qiegħda tolqotom mod speċjali huwa diffiċli ħafna illi wieħed joħroġ minn din l-ispirali ta' violenza u ta' abbuż. U għalhekk għandhom bżonn tal-appoġġ, imma l-problema li jsibu ruhom qudiem ħajt illi ma jistgħux ikissruh u hawnhekk jidħlu l-gvernijiet hawnhekk tidħol l-Unjoni Ewropea. Iktar minn xejn illum issa smajna il-data dwar is-sondaġġi li saru madwar l-Unjoni Ewropea u għalhekk fid-dal ta' dina l-istatistika hemm bżonn naġixxu b'mod ta' prevenzjoni li mod li nipproteġu lil vittmi u lil uliedhom b'mod illi ma jibqgħux isiru dawn l-abbużi u ma nibqgħux ikollna imwiet u vittmi tal-abbuż. U għawnek rrit nisħak l-importanza tal-edukazzjoni. L-edukazzjoni it-tina l-qaffat it-tina l-odda sabiex nġildu kontra il-violenza fuq il-nisa. Ija l-odda illi tejna nalmu l-izzaza sabiex ma jkunux huma aggressuri meta jgbru u importanti wkoll illi dawn in-nies huma huma ikunu vitmi, mhux ikunu vitmi ta' forum differenti ta' violenza jispiċċaw, importanti li inti l-iktar taħriġ tieħdu meta tkun għadek żgħir. It-tfal illi em, ikunu vittmi ta' violenza, dina tkun vittma u kol psikoloġika u jispiċċaw kultant ma jkunux jistaw joħorġu minnu jispiċaw għet uwa u ma stess meta jikbru u jitħlu f'dan iċ-ċiklu u smajna dwar is-silenzju dak illi ma jiġix imlissen dak illi ma nisimawx dwaru ma jeżistix ġifri hemm bżonn nitkellmu hemm bżonn li kollna soċjetà tisħaq fuq it-toleranza, fuq l-ugwaljanza, xinkella ma jkollniex soċjetà demokratika. L-aqwa edukazzjoni hija dik li ssir fl-ugwaljanza fuq li ma tarax naħa aħjar minn oħra il-nissa tagħna huma ċittadini tagħna, ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi għas-Sinjura Pajs mill-Portugal. Grazzi, President. U aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu issa dwar id-drittijiet tal-bniedem Kulħadd għandu kun involut, mhix biss il-ġnida tan-nisa, hija ġnida li tinvolvi wkoll l-irġiel u l-umanità kollha kemmi. Din trid tkun ġlida politika, ġlida drittijiet tal-bniedem. Wieħed minn kull tlet nisa fl-Ewropa huma vittmi ta' violenza u din hija barbaritajja xi ħaġa tal-biża mhux in-nisa biss imma l-istati li qegħdin ibatu minn dan kollu meta naraw il-mwiet minħabba violenza domestika fil-Portugal għandna aktar minn 40 fis-sena ħadd ma jgħix f'iżolament il eh, dannu jisir mhux biss għanni nisa ma kompetittività għall-iżvilupp għall-kreattività u għata dannu kol la soċieta kolla kemmi. Iġifiri din hija xi ħaġa kruċjali għal kollox anke fi żmien ta' kriżi hija anzi speċjalment fi żmien ta' kriżi konna ngħidu. Mada ma jataċ priorità biżejjed għanna l-koll naqdu fl-imkien u najdu illi għanna nkunu għedin nġildu għal soċjetà ġusta fejn ikun hemm l-ugwaljanza u ma jkunx hemm diskriminazzjoni. Waħda mill lar diskriminazzjoni hija propju dik ibbażata fuq is li xi qegħdin nitkellmu fuq in-nofs taċ-ċittadini tal-popolazzjoni dinjija. Mhux biss il-vjolenza imma kollox kollox ħafna aspetti li jiġu fl-imkien, violenza fizika, violenza sessuali, violenza domestika. Aħna għanna bżon ikollna liġi speċifiċi mamulin apposta biex nġildu kontra diskriminazzjoni u rridu nirrikonoxxu eh, illi hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa ma nistawx aħna noqogħdu biss nikkontemplaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul rridu namlu xaħġa nigżu l-istati membri sabiex jagħmlu xi ħaġa f'dan ir-rigward. Din hija strateġija li trid issir fuq livell Ewropew. Inħarsu lejn mhux biss il-futur il-futur qarib iżda aktar ukoll lejn il-futur imbiegħet. Hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa sabiex ninkludu koll edukazzjoni. Fl-edukazzjoni, jekk nirbħu hemm, nirbħu kullum kien. Jekk nirbħu, kulħadd ikun qed jirbaħ mhux in-nisa biss, dana huwa fattur ta' priorità. Mhux biss l-ekonomija imma il-soċjetà wkoll l-aspett ekonomiku ikun forsi suġġett tajja pas seminar li jmiss. Grazzi ngħaddi issa għas-Sinjura Deborah Skembri minn Malta and after that will be the last speaker. Unbat wara l-aħħar kellim qabel ma jwieġbu l-panelists u dan ħajkun is-Sinjor Terjes Murphy. Thank you very much, Mr. President. Grazzi, President. Aħna sami minn konna tfal ġejna malma illi meta namlu xi ħaġa niġu kastigati. U għalulna wkoll li aħna n-nisa għanna nżommu l-familja maquda. U naħseb din hija waħda mill-ikbar problemi tal-vjolenza domestika. Għaliex irridu nalmu lin-nisa ma jibqgħux iħossuhom ħatja huma stess, irridu nifqu E, na, ma nibqawx nalmu n-nisa li donnom tort tagħhom, jiena avukat tal-familja u naħseb illi waħda mill-problemi, mill-ikbar problemi li nara mal-klijenti tiegħi propju din in-nisa jħossu illi kien ħaqhom meta daw jiġu abbużati għax tort tagħhom għax ħaqhom u mhux sew dan. Mux sew illi nibqaw naħsbu b'dan il-mod, naħsbu li ma nistawx noħorġu minn dan iċ-ċiklu għax nkunu qegħdin inkissru l-familja. Naħseb li rridu nalmu lin-nisa tagħna illi iva tajjeb illi il-familja żomma maquda hija tkun familja illi tinħab imma familja li ma tinħabx familja li ma tkunx funzjonali l-affajt huma mod ieħor. Kultant għanna nitilqu għandna nkissru l-familja propju minħabba tfal tagħna. U jekk nalmuhom dan li tfal tagħna aħna ma nistgħux nitkellmu f'termini ta' konvenzjonijiet ma' nies li bilkemm kemm jafu jaqraw u jiktbu. Aħna rridu nitkellmu bil-lingwaġġ tagħhom in-nisa dan huwa importanti ferm. Naħseb illi l nisa tagħna għandna nalmuhom illi l-abbuż qatt ma jista' jkun tort tiegħek, qatt ma jkun ħaqek u jekk il-familja tkun tajba iva l għandek iż-żomma maquda ma jekk ma tkunx familja eh, maquda ma tkunx familja sew għal għandek titla għandek tfittex lajnuna u l-konvenzjonijiet tagħna għandna nagħmluhom illi jkunu jistgħu jiġu miftema mifhuma minn min nies li kollhom bżonnhom għandna bżonn nippromovu iżjed il-konvenzjonijiet tagħna għandna bżonn intuhom il-ħajja ħajja l-konvenzjonijiet permezz tal-inizjattivi tagħna naħseb din hija ħaġa importantissima sabiex dak li aħna nagħmlu ħidmietna fil-parlamenti nazzjonali fuq livell Ewropew jindirizza il-ħtiġijiet tan nisa tagħna. Naħseb li dan importanti. Grazzi. Grazzi ħafna l-aħħar kellima issa is-Sinjura Terjas Murphy għall-Istitut Ewropew tal-Ugwaljanza bejn sessi fej eża Sinjura Emmek Grazzi Michele mhux soltu li ikolli l-aħħar kelma ħangaw mela din l-opportunità jiena nixtieq nikkummenta fuq dak illi qalet id-delegata Spanjola fil-panel ta' qabel meta hi qalet fuq l-importanza fl-esperienza ta' Spanja li kunem kampanji ta' ħolqien ta' kuxjenza ta' tarif. Dana jidher ħafna anki fil-studji u r-rapporti li għamilna aħna. Importanti ħafna dana l-aspet sabiex tassew nġildu il-violenza domestika. Biex niprofa forsi insarkilkom ħarira moħkom nishtiq ngħaddi magħkom l-ideja illi qed tiżviluppa għajge. Nittama li miex qed naġġel wis biex nitkellem tajt il-kellima. Ħaġa li qegħdin naħdmu fuq għaja studja fuq is-sorsi tad-dejta amministrattivi madwar 28 stat membri. R-riżultati preliminari ħan ippreżentawhom fl-laqa tal-20 ta' Marzu. Imbagħad għandna wkoll database fuq il-vjolenza sessuali li ħad tkun disponibbli fuq il-website tagħna. Aħna qegħdin nagħmlu studju fuq il-kawżi tal-vjolenza, għamilna wkoll studju dwar il-protezzjoni mill-vjolenza domestika u l-fornitura ta' servizza għamilna u koll studju fuq l-FGM fl-2012 ħanamlu segwitu dis sena ħanamlu revizjoni tal pjattaforma ta' Beijing billi niffukaw b'mod partikolari fuq dina il-vjolenza ta' fuq in-nisa. Imbagħad ħan nagħmlu wkoll kellna sondaġġ fuq il-vitmi fl-2012 riżultati xokkanti kellna hemmhekk imma tajjeb ħafna biex naraw il-prassi tajba fuq l-appoġġ tal-vitmi. Imbagħad ikollna wkoll il-kwestjoni tal-kollezzjoni tad-data aspett importanti ħafna. U waħda mill-affarijiet illi da tagħmel il-Kummissjoni huwa propju illi ikun hemm metodoloġiji u klassifikazzjoni ta' reati fil-ġbir ta' data. Dawn huma ċertu aspetti ta' xogħol li namlu aħna l-Aġenzija tiegħi. U xtaqt nitkellimkom dwar dan għax kollu jgħin sabiex ikollna qafas strateġiku fuq livell Ewropew. Pjan għal 45 sena li ġejjin fuq livell Ewropew mal-Istati membri sabiex niġġieldu il-vjolenza kontra n-nisa fuq livell Ewropew. Grazzi ħafna għal din l-informazzjoni. U issa ħanati l-opportunità lill-panelists tagħna sabiex wieġbu. Sfortunatament tnejn mill-panelists kellhom jitilqu. Konna nafu dan. u tajdu xi ħaġa? Għasu konċ obbligati. Malaj, malaj, naħseb ħagġa sabiħa kif kull persuna rridet tiftaħar bix-xogħol eċċellenti li qed isir f'pajjiżhom. Ma kienx hekk qabel ma niftakarx li kienu kun hekk qabel kulħadd jgħid xi ħaġa dwar il-progress li qed isir f'pajjiżu. Il-istituzzjonijiet Ewropej jgħidu dwar il-ħidma li qed jagħmlu huma. U xi darba daw l-elementi kollha ħadd jinġabru flimkien ħajkun hemm koordinazzjoni strateġika sabiex ikun hemm mod effettiv kif nitrattaw il-problema li l-koll qegħdin niffaċċjaw. Qatt ma smaj daqstant unanimità u konsensus fost grupp ta' politiċi. Ħaġa tassew eċċellenti din. Iva, grazzi. U jiena xtaqt nżid biss li n-nisa ovvjament huma mhumiex vittmi biss imma huma wkoll forza kbira ta' enerġija. U rridu għaf moħna din ukoll, idu naħdmu anke fuq dan il-livell, ovvjament il-vjolenza m'għandix tkun biss il-problema tan-nisa, ma da tkun problema tas-soċjetà. U għalhekk aħna nitkellmu dwar l-odda li irridu jiġu implementati, li jridu jintużaw. Għalhekk aħna wkoll idu nataw il-mezzi sabiex ikollna s-setat fidejna. U ma ninsewx din l-enerġija illi teżisti f'dawn il-networks dawn l-organizzazzjonijiet tan-nisa. Li li tnajt, wara anke li smajt interventi kollha naħseb li iva għandna bżonn ta' iżjed leġislazzjoni, izjet edukazzjoni, iżjed rispett għax minn hemmhekk tibda minn mindu dak li kuna għaddu zaħir, iktar dejta, għanna ħafna strumenti, ħagġa li grati mensa lija, imma naħseb li dana kollu fl-imkien jista' wassal għal-bidla, u għek għanna bżon. Grazzi ma stajċ nejt, nejt, nati sintesi aħjar jena stess. Mela sa nirringrazzja l panelists tal preżenza tagħhom hawnhekk, grazzi tal-li kontu tant disponibbli, importanti ħafna lina dan u issa ħa ikollna xi bidliet. Ħanitlob li sinjura Kolja U l panelists l-oħrajn sabiex nibdew hawn ftit minuti oħra. Okay, we will then uh, continue. Mela nistgħu inkomplu issa sanna żewġ interventi oħrajn. Żewġ interventi oħra qabel ma nagħlqu konferenza. Nfakkarkom illi wara għandna il-cocktails barra s-sala. Imma qabel ma morru għal-cocktails bqaw magħna ħalli nisimgħu prezentazzjoni mis sinjura Vassokolja, il-Sekretarju Ġenerali għall-ugwaljanza bej sessi mill-Ministeru tal-Intern fi sem il-Presidenza Ellenika, Presidenza Grega. 10 minuti. Niprova. Mela, grazzi, President. Mela kif taf inti dal-ħodu Aħna prezentajna b'mod publikament f'avveniment speċjali taħt liġi ta' presidenza Griega riżultati tal- L-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea din hija waħda mill-iktar studji kbar li saru fuq il-vjolenza kontra n-nisa. U issa mela ħanaraw dina l-istampa ġenerali, l-istampa panoramika illi għatjurina dan l-studju. U għatjajdinna l-situazzjoni eh, bejn is-sess il-violenza madwar l-Ewropa kollha u r-riżultati ikaxkxuna. Juru violenza f'termini ta' kwalità u ta' kwantità illi żgur ma konniex qegħdin nistennew fil-qasam domestiku fuq ix-xogħol, fuq l-internet, f'postijiet pubbliċi, violenza mingħajr frontiri frontieri ġeografiċi, soċjali, kulturali u l-vittmi Is-sibom kullum kien, ma tilli ma tax ruħa imkien, għedin nitkelmu kemm fuq id-dinja reali kif ukoll fuq id-dinja virtwali. Il-violenza tal-ġeneru għanda ħafna aspetti, ħafna uċu, għandak violenza sessuali, violenza bejn l-imsieħba, jkonna nirrapetiju għadin, aħna smajna ħafna mezzi ta' violenza l-lum, eh, formi moderna ta' skjavitu, eh, GM reati diritti ta' unura kem sejħa, ħafna violenza, prostituzzjoni, traffikar tal-bnedmin, fuq l-internet, intimidazzjoni, ħafna uċuħ differenti għal din il-violenza. U waħda minn kull tlet nisa fl-Ewropa kienet vittma ta' violenza fizika jew sessuali minn l-leta ta' 15 sena l-fuq għedin nitkelmu bej 72 miljun, 62 miljun mara madwar l-Europa. U nisa għadin naraw li jibżaw kultant iduru fuq xaħat, fuq xie organizzazzjoni, fuq il-polizija sabiex jħarsuhom u ma ħafna drabi jispiċċaw ikunu jridu jipproteġu l-aggressur. Innifsu. Forsi minħabba bizza, forsi minħabba pressjoni tal-ambjent tagħhom. Ta jew inkella minħabba l qafas kulturali li jkunu trawmu fih. Min jaf kieku n nisa setaw jirrakkontaw l-esperjenzi tagħhom mod liberu x'ikunu tassew iċ-ċifri. Il-fenomenu huwa ħafna aktar komplikat milli nimmaġinaw, sfortunatament dana jaffetwa l-kontinent kollu kemmu. Iċ-ċittadini b'mod ġenerali Dunnum ma jirrealizzawx kemm kbira tassew il-problema f'pajjiżhom stess, hemm differenza kbira bej il-perċezzjoni u r-realtà. Jista' jkun li forsi l-Ewropej ma jaċċettawx ir-realtà, forsi jilludu lilhom infisom jew forsi dan huwa suġġett tabu. Ġili, għas ikunu jafu eżattament xi konstitwixxi violenza kontra s-sess. Tant kultant hija xi ħaġa illi niltaqgħu magħha fil-ħajja ta' kuljum illi kważi kważi nqisuha bħala xi ħaġa normali. Dan l-istudju li għamlet l-Aġenzija tad Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea iġġenna nerġaw naħsbu mill-ġdid il-kwistjoni tal-vjolenza kontra n-nisa. Ija violenza li qed isseħħ fuq skala enormi meta tqis li qegħdin nitkellmu fuq l-Ewropa maquda li għal ħafna pajjiżi oħra madwar id-dinja hija l-art imweda kważi kważi. Aħna l-koll għandna responsabiltajiet politiċi. Issa hemm bżonn nerġgħu naħsbu daqsxejn dwar il-politika attwali illi għandna. Għax tassew inkwetanti li minkejja li nħarsu id-dritt tan-nisa fil-liġi tagħna, il-ċittadini tagħna fil-verità din jiġu jaqgħu jqumu ma jirrispettawx il-liġijiet li jipproteġu in-nisa u l-itfal. Aħna ma nistgħux nibqgħu nippermettu lis-soċjetajiet tagħna iħallu u jipperpetwaw ċertu punt il din il-vjolenza kontra n-nisa għanna ġerarkija mux ugwali bejn il-sessi il hija kważi kważi li noħduha bħala ħaġa normali fil-soċjetajiet tagħna anki ċertu imġiba antisoċjali twassal għal dina l-esplużjoni li qegħdin naraw fil-vjolenza kontra n-nisa. L-eradikazzjoni tal-fenomenu hija priorità għal presidenza Griga. Aħna Ridna li dana nindirizzaw mill-perspettiva ta' kriżi ekonomika. Ovvjament, ir-rabta mhijiex daqshekk ovvja, imma aħna konvinti li l-maġġoranza tan-nisa jippruvaw ifittxu eh, li joħorġu minn sitwazzjoni ta' molestja sessuali fil kiku jkun hemm għajnuna mill-istat jkun hemm Ant min imorru, aħna fis soċieta tagħna, s-soċjetà Griega, tiġà ħadet passi sabiex ittaffi il-vjolenza fuq nisa, tipi form, il-form il-forum kollha ta' violenza kontra l-mara jekk ix fiżika, sessuali jew psikoloġika. Huma indirizzati mill-liġi 3500 tal-2006. Din tirregola u koll dak il-razzjonijiet bejn il-mizzawġin kif u koll bejn dawk li kun jiexu fl-imkien u jkollhom it-tfal. Tindirizza abbuż l-użu tal-vjolenza, it-teddida tal-użu tal-vjolenza fil-qafas taż-żwieġ tal-familja. tal vjolenza fil qafas żwieġ tal familja tal taż żwieġ tal familja Uwa, per eżempju, tista' twassal għal divorzju, hija raġuni valida għal divorzju. Speċjalment indirizzaw ukoll il-kwistjoni ta' violenza kontra nisa tqal, l-abbuż sessuali u l-istupru fuq il-mara ta' dak li jkun mizzawġin, fos il-mizzawġin u il-pieni fuq l-aggressur ta' mara li tkun tqila huma ħafna ikbar ukoll. U l-intenzjoni ta' din il-liġi 3500 hija li tħares l vitmi jekk miex nisa jew nkella u liedhom. Biex nimxu f'dan il-proċess kanna bżonn li l-Polizija Griega tkun informata dwar x'tip ta' għajnuna ikollhom bżonn il-vittmi li l-maġġor parti tagħhom ikunu nisa. Fawissu li għadda s-Sekretarja Ġenerali tal l-entità tal ugwajanza bej is-sessi bdiet kollaborazzjoni ma' Polizija Griega bi ħarġu daw faslu manwal ta' struzzjonijiet illi intbat dan tqassam fil-kummissarjati kollha tal-Pulizija permezz tas-sistema Police Online. Mhux ħaq nidħol fid-detalji tal-liġi, imma li xtaqt nirreferi huwa għal fatt li fil-Greċja biex wieħed ikun jista' jaħdem u jiġġieled b'mod integrat kontra dan il-fenomenu bdejna naħdmu lura fismin 80 meta ħriġna meta ftaħna l-ewwel ċentru għal nisa li jkunu vittmi tal-vjolenza ta' bejn is-sessi fis-sena 88 mbagħad fi ftit snin wara fi 93 aħna ftaħna l-ewwel ċentru fateni biex jilqa' il-vittmi hemmhekk Aħna qegħdin eh, permezz ta' finanzjamenti nazzjonali u finanzi Ewropej għandna qegħdin nibnu l-infrastruttura ta' 14 il-ċentru fir-reġjuni tal-Greċja sabiex natu appoġġ psikoloġiku, soċjali u logali l vittma u 25 ċentru mill-autoritajiet lokali u ħajkun hemm ukoll 21 ċentru ta' akkoljiment. Palissa għanna 13, ta' akkoljenza 13 għanna, għalissa ma' fix xar li ġej, fix xar id dieħel għadin nistennaw li konna ta' nsitra disa oħra. Għanna zewċ ċentri addizzjonali b'kollox ħajkollna 21 meta l-estu din il-fażi ta' infrastruttura. Is-servizzi jingħataw b'xejn u huma marbutin il-professjonisti bis-sigriet professjonali. Il-ħaddiem hemmhekk jingħataw taħriġ u hemm protokoll ta' kollaborazzjoni ma' l-avukati wkoll li kunu jistaw jgħatu servizz ta' liġi ta', ta pariri tal-liġi. Sempliciment nishtiq nżid illi fis-sentejn minn mintu bdew jaħdmu dawn iċ-ċentri laqgħu iktar minn 2650 ċittadina, unek għadin nitkelmu fuq pajis 10 miljoni, ġifri għadin nitkelmu nisa illi kellom il-kuraċ illi jitolbu lajnuna, kellom il-kuraċ illi jitkelmu. Ovvjament, hemm numru konsiderevoli ta' nisa li ma jitkellmux, illi ma jaqsmux il-problemi tagħhom magħna, ma nafux bihom inħolqu networks ta' organizzazzjonijiet bħal per eżempju il-polizija, l-isptarijiet, s-situri ta' għajnuna. Għanna il-linja telefonika SOS illi hija ta' natura ta' natura nazzjonali ġifiri kollu tisa ċempel mill-pajjiż kollu 24 sija kuljum fuq din il-linja ta' għajnuna u L-importanti issa l-istati membri iridu jaħdmu f'affas iktar ġenerali, iktar Ewropew. Kull stat membru għandu il-kompetenzi propja tiegħu. Imma irridu nħarsu lejn din il-problema mill-lenti iktar globali, mill-lenti aktar wiesa. Biex nalaq nixtieq ngħid li matul il-Presidenza Griega aħna qegħdin nippruvaw li dan is-suġġett indaħluh fil-qalba tal- l-agenda tal- Kunsil ta' Ġustizzja l-Affarijiet Interni sabiex ikollna konklużjonijiet ta' Kunsil li fl-istudju li ġie ppubblikat illum huwa għodda essenzjali sabiex inkunu nistgħu naslu għal dawn il-konklużjonijiet etnala ħanala bxaħġa illi nirrepetija kull darba illi immur inżur f'dawn iċ-ċentri ta' akkoljiment f'pajjiżi. Qabel kien hemm alleanzi soċjali wiesa ħafna sabiex niġġieldu kontra dal fenomenu imma l-alleanza l-iktar importanti hija dik mal-irġiel. Għaliex dina mixtri illi nistgħu nimxuha waħedna U żgur li mhux ħajrna xxilna naslu għal ugwaljanza mingħajr il-kollaborazzjoni mal-irġiel għax l-ugwaljanza hija xi ħaġa li hija meħtieġa miż-żewġ sessi hemm bżonn li nimxu flimkien. Grazzi. Thank you. <laughs> Thank you so much for for uh, delivering this intervention. Grazzi tal-intervent tiegħek. Aħna napprezzaw immens il-fatt li inti ġejt magħna. Għawnek u tajtna l-perspettiva tal-Presidenza Griega bħala Presidenza issa intom jista' ikolkom impatt fuq il-linji tal-politika tal konsil Grazzi. Issa ndur lejn l-aħħar kelliema. Sinjora Parvanova aħna naħdmu ħafna fl-imkien fil-Komitat Fam l koordinatriċi mill-grupp ALDE, nintaqaw ta' sikwiet, nitħattu il-ħin kollu naprezza dak li hija tagħmel, hija tiġġieled favur il-ġlida kontra l-violenza fuq in-nisa rapporter ta' dan ir-rapport illi ġi adottat ġimgħa ilu. Aħna tassew kuntenti il-rapport ġi adottat. Issa għanna strument aktar b'saħħtu ħalli niġġieldu l-violenza fuq in-nisa li xiridu proposta leġislativa b'saħħi tamna tal kummissjoni Forsi tista' tispjega aktar fid-dettali kjożbok. Grazzi, inna nitħattu il-jum kollu dwar il-violenza fuq in-nisa. Bosta minna ilhom jitkellmu għal snin twal dwar din il-kwistjoni. Aħna il-koll impenjati sabiex insibu tarfa din il-kwistjoni u għallin qasnam l pass il-qoddim. Mux biz dan il-rapport, mux biz l-impen b'saħħtu tal-Parlament Ewropew u l-Kumitat fam lejn din il-kwistjoni tal-violenza fuq in-nisa, imma aħna bdejna b'ħafna passi u rezoluzzjonijiet oħra bl-isforzi tal-membri kollha tal-Parlament u dawk li rappreżentaw il-gvernijiet nazzjonali illi bl-isforzi tagħhom ippruvaw joħolqu bidla fl-istati membri. Ħdimna għal bosta snin mal-lobby ta' drittijiet tan-nisa u l-attivisti u jina nemmen li dawn il-pastiċ kejkna jistaw jisarfu f'impatt irridu nkunu aktar b'saħħitna fl-impenji taħtana għaliex meta bdejna jien kont osservatriċi jiena proponejt il-kodiċi ħalli konna koordinatur għal kontra traffikar ħatma ta' każ ħadd minn minni lanqas ħadd ma seta' jaħseb dwar seta' jimmaġina imma kien il-mexxej tal-liberali li qal li id iddiskuti ma' membri oħra u proponilom sabiex huma jresqu emendi. Imbagħad għal sitt xhur jina kont membru tal-Parlament Ewropew bejn jannar 2007 u ġunju 2007 il-Bulgarija lanqas biskela l-elezzjonijiet jina ressaqt dik il-proposta sabiex jitwaqqaf koordinatur ta' kontra li traffikar għaliex kien importanti illi konna entità, linja ta' politika, fondi illi jistaw jagħtu daqqa tit l-Istati membri sabiex jitrattaw din il-kwistjoni b'mod koerenti, b'mod organizzat u jagħmlu skambju tal-prattiċi u jiġbru d-dejta dwar din il-kwissjoni, imma l-affarijiet ma waqgħux mis-sema, imma ġraw għaliex aħna ħdimna it fit mal-Kumitat Fam u mal-NGOs, issa minna l-istess. Il-Kumitat tagħna ġel li libe u l-ġuri javanzaw fil-ħidma tagħhom, aħna minna dan fil-ħidma tagħhom dwar id-drittijiet, id-direttiva dwar id-drittijiet tal-vitmi u l-ordni ta' protezzjoni Ewropea. Aħna tlabnijom jiena fisem fam bla pot sieta fam u l-lobby l-lobby tal-nisa stajt niddefendi u nikseb definizjoni tal-violenza kontra n-nisa f'dak lat leġizlattiv. Din kienet ċaġa l rajni għall-ewwel darba illi konna definizjoni ta' violenza fuq bażi ta' sess jiena proponita li irridu nikludu l-violenza fuq bażi ta' sess, il-violenza sesswali u kol il-violenza fuq relazzjonijiet mill-qrib illi jiġu stipulati biċar f'dan l-att. Għaliex dawn huma tliet tipi ta' violenza fuq in-nisa kollha kemm huma ċirkostanzi differenti. Jiena, grazzi għal proposti ta' fam, illi bqajt ninsisti unħamba imnebħa minnkom il-koll illi aħna wkoll irridu evalwazzjoni individwali tal-ħtiġijiet tal-vitmi ħalli nkunu nistgħu nagħmlu differenza u b'mod partikolari npoġġu attenzjoni fuq il-vitmi ta' reati nisa l-istess stess japplika l-ordni ta' protezzjoni u Inut li l-Komissjoni toqgħod illi m'hemmx bażi legali għal din il-proposta fuq eh, inizjattiva propja. Aħna qed nitolbu għal tmien ħwejjeġ differenti. L-ewwel net għabbażi ta' artikolu 84 ta' trattat qed nitolbu għal informazzjoni u taħriġ tal-uffiċjali u skambju tal-aqwa prattiċi tista' tinkiseb hemm bażi legali jekk joġobkom tispekulawx hawnhekk qed nitlob lill kummissjoni hemm bażi legali għal skambju ta' tarif u l-aqwa prattiċi. Abbażi ta' artikolu 83.1 ta' trattat aħna wkoll qegħdin nitolbu sabiex inżidu il-violenza eh, abbażi ta' sess daw flek imsejħa reati transkonfinali. Hemm dejta li tappoġġa dan flimkien mal-reati terroristiċi, reati ċibernetiċi, dinja problema serja fl-Europa. Tispekulawx għal darbohra, għaliex, is sussidjarjetà ma tfissirx indipendenza għal kull stat membru illi jagħmel li jrid dawn il-kwistjonijiet kif jidirlu, sussidjarjetà tfisser illi kwistjoni ma tissolvix fuq livell reġjonali, mela allura tgħaddi għal livell nazzjonali jekk ma tissolvix fuq dan il-livell tgħaddi għal livell tal-Unjoni Ewropea. U il-violenza fuq bażi ta' sess hija kwistjoni li ma tistax tisolva fuq livell nazzjonali. Għaliex inkella ma konniex noħorġu b'dan ir-rapport tal-FRA illum bi statistika li twaħħaxna. Aħna nitolbu l-Kummissjoni wkoll ħalli tistabilixi għad miżuri sabiex nipromovu u nappoġġaw l-azzjonijiet tal-Istati membri fis-settur tal-prevenzjoni tal prevenzjoni għal-violenza fuq in-nisa, iwa jista' jkollna qatt dwar il-prevenzjoni qegħdin nitolbu sabiex ikollna aktar statistika b'xorti ħażina direttiva dwar l-istatistika ma ditx mill-Parlament ma jfissirx li ma tistax terġa' tiġi konsidrata u terġa' tiġi riformulata jew proposta mill-ġdid u tinkludi il-violenza fuq bażi ta' sess hemm stati membri li jħossu illi eh, data eh, fuq bażi ta' sess m'għandix tinġabar għal tmur kontra l-Kostituzzjoni kostituzzjoni Ma jekk in-nisa jiġu imsawta id-dejta għandha tinġabar tkun xi tkun il-Kostituzzjoni għaliex tan huwa reat. Jekk l-irġiel jiġu msawta mill-irġiel din hija xi ħaġa li msejħa bħala reat, imma jekk il nisa jiġu msawda imsawta mill-irġiel din insejħula kwistjoni domestika. Le, mhux qed nużaw l-istess xiber Imbagħad nitolbu għal pjantazzjoni dwar l-FGM. M'hemm lebda xkiel. Mem lebda problema għaliex aħna insejħu soċjetà tal-lum soċieta moderna u il-dejta turina li hemm aktar minn 500,000 mara illi hija sposta għall-FGM. Flima soċieta moderna qed ngħixu jekk aħna nittolleraw l-FGM fit-territorju tal-Unjoni Ewropea llum il-ġurnata kif nistgħu nħampqu u nipritkaw l pajjiżi terzi illi aħna moderni u aħna aħna xhieda tal-aħjar prassi u inkella aħna mexxejja fid-drittijiet tal-bniedem. Kif nistgħu kull sena niproduċu rapport dwar id-drittijiet tal-bniedem jekk aħna qed nippermettu l-FGM jiġi prattikat fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Inkredibbli ħadd ma ħajaf dan aktar, ħadd ma ħajem minn aktar, għandna premju Sakarov Kif jista' jkollna l-premju Sakarov sena wara sena jekk aħna ma nistgħux nindirizzaw prattika daqshekk severa u waħda kriminali fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Nitolbu sabiex il-Konvenzjoni ta' Istanbul tiġi ratifikata u l-Unjoni u l kummissjoni joħorġu dikjarazzjoni ċara dwar jekk din il-konvenzjoni hi strument legali, iva jew le, nappoġġawha iva jew le. Mhux biżejjed li mmur fin-Nazzjonijiet Uniti bħala stat membru individwali aħna il-koll irridu nejdu illi aħna mħasba nkwetati dwar il-violenza imma mbagħad qed naraw li maħniex nirratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Mhux ġust. Irdu nagħtu eżempji. U rridu nuru l-aħjar prattiċi tagħna lit-Turkija u nuruhom, nalmuhom kif jistgħu jsiru Ewropej u pajjiż triqtu għal-adeżjoni. Kif nistaw namlu dan jekk aħna ma ratifikajniex il-Konvenzjoni ta' Istanbul immu ma irratifikaw, mbagħad nitolbu għal osservatorju Ewropew li jindirizza l-vjolenza għandna l-koordinatur kontra traffikar aħna ksibnieh issa neħtieġu li jkollna l-osservatorju dwar il-vjolenza fuq in-nisa u fl-aħħar net is-sena Ewropea biex niġġieldu il-vjolenza fuq in-nisa. Sena li tfakkar propju dan. Din hija inizjattiva tal-lobby Ewropew tan-nisa. Mem lebda problema imma dan huwa qatt morali fejn aħna ngħidu illi din hija is-sena dedikata għal din il-problema tal-waħx fl-Ewropa u kien ukoll il-Kumitat FAM illi talab lil talab lill parlament Ewropew sabiex jistabilixxi xi ħaġa dedikata lil dawk il-membri li tant huma impenjati fir rigward ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna proponejnija u huma wettquha. Il-Kumitat Fam tassew insista u dan il-premju li aħna tlabna liħ inata lil koordinatriċi tal-Kumitat Fem tal-PPE. Irrid nagħmlu hekk pass wara pass, b'mod konsistenti u hekk ikonna impatt sinifikattiv mhux biss permezz tal-leġiżlazzjoni imma fl-iżvilupp tas soċjetà tagħna. Ma rridux biss nindokraw il-kwistjonijiet ekonomiċi u jekk se nsemmuhom dawn tkun kemm tkun ċinika l-kwistjoni din qed tikkawża l-violenza kontra n-nisa qed tikkawża 228 biljun euro f'telf fis-sena l-ekonomija Ewropea. Iva hemm sfond ekonomiku jekk iridu nitfawa fuq iċ-ċiniku imma id-drittijiet tal-bniedem jiswew minn ħafna biljuni ta' euro tkun xi tkun iċ-ċifra. Grazzi tassew u jiena nista' nserraħ fuqkom, aħna nistgħu nserħu fuqkom fuq il-livell tagħkom, kull tip ta' livell, inkluż dak nazzjonali. Grazzi lil kulħadd. Grazzi. Jiena nappoġġa wkoll ir-rapport tiegħek u nixtieq ngħid qabel intemmu dan il-jum illi kulħadd f'din il-kamra jaraf il l-vjolenza fuq n nisa huwa reat kontra drittijiet fundamentali tan-nisa. Dan il-starriġ tal-FRA qed jagħtina strumenti ta' siwi u argumenti konkreti biex aħna naġixxu. Issa għandna ċifri, ċaġa ta' importanti. Il-Kumitat FAM se, se jaħdem għatih nistaw nazlu jew l-approċ leġislattiv jew inkella l-approċ tal-Konvenzjoni ta' Istanbul, imma nistaw ukoll nażlu żewġ approċċi. Aħna nistaw inwedukom illi il-Kumitat FAM indipendentament mill-li ma għamla jkollu wara l-elezzjonijiet ser jibqa' jissielet ser niġġieldu wkoll għall-ugwaljanza fost is-sessi f'termini ġenerali. Issa, l-aħħar kantejn huwa importanti li niġġieldu l-vjolenza fuq in-nisa imma rridu niftakru illi il raġuni għaliex għandna din il-vjolenza hija minħabba d-diżugwaljanzi fost istessi sessi fis-soċjetà għalix għanna model fejn l-irġil huma vantaġġati u n-nisa huma diskriminati vizavi l-irġil. Il-violenza fuq in-nisa f'dan ir-rigward hija l-ar effett ta' din il-soċjetà patriarkali dominata mill-irġiel fejn qed ngħixu fiha. Imma na kwistjonijiet oħra wkoll marbuta mal-ugwaljanza fost is-sessi u jibqgħu żguri il il-kumitat fam jaħdem bla jeda dwarhom. Grazzi lil kulħadd. Grazzi lil kull min ħasem f'dan l-avveniment tal-lum. Grazzi lil kelliema kollha. grazzi ta' tarif imprezzabli illi tajtuna dwar bosta suġġetti u nixtieq ukoll nrodilkom ħajr lilkom panelis Signora Kolja u kol, nirringrazzja lill l-interpreti għal-ħidma eccellenti ta'kom, l-interpreti jirringrazzjaw, tamlu dejjem bicċa xol tajba. sabiex aħna nkunu nistaw niftehmu bejnietna, nifmu lil xulxin jiena nammirakom għal ħidma tagħkom. Se nirringrazzja l-sekretarjat, l-istaff, illi ħadmu qatih sabiex telaw dan l-avveniment u kif tistaw timmaġinaw dan kollu jinvolvi ħafna ħafna xogħol. Grazzi tassew. L-aħħar ħaġa kifet fil-bidu barra din il-kamra issa għandna riċeviment daqsxejn ta' cocktails u Jekk jogħġobkom narawkom hemmhekk. Grazzi tassew.